Okay. take you. tistaw sibu kostkom l-odwa tajba, sinjuri, ettajt il-presidenta, naħseb għandi rappresentanza ta' ħafna mill-gruppi, għandi xie, għandi l-onorevoli dikej illi skuza ruħu u jinsab assenti. Għaxijat f-postiħor. Din wasanna fil-punti 7 u 8 illi huwa fidwar iċċi RD erba u regolament li jakkompanjaħ. Għanna lista tal-kellima għadna d-dejjim bija di bdiet fi Strasburgu fil-gruppi li saru Strasburgu u għandi diġa ċerti membri li diġa tkellmu. U issa għandi shadow rapporter mill-alde li jmissu jitkellem un bat għandi oħrajn fil-lista li diġa huma preżenti f'din il-kamra. Irriċi uħu toħrajn biex jitkellmu anka l-onorevoli fe' u ħanżom għajnejna miftuħa l-iktar kellima biex jitlu fil-lista kif tafu mir-rapport tiegħi mill-bit tal-bieraħ reċentement jinkont Washington u ħsibt li jkun relevanti biex ngħid xi affarijiet b'mod bl-implementazzjoni ġenerali fuq Basil tlieta u ċar illi xi pajjiżi se jimplementawa iktar malar minn oħrajn, pereżempju l-Kanada diġà applikata hemm oħrajn fi stanzi oħra hemm il-banek li qed iħossu illi ħajkun hemm eh, compliance iktar bikrija. Din jistaw jagħmluha sakemm hemm relevanza fit-test li qegħdin nikkonsidraw jiena naf li dan huwa punt li nistgħu nargumentaw fuqhom. Jien nibqa' tal-fema li għandek ċerti mekkaniżmi mandomx ikunu, mandomx għalfej ikunu daqsek stretti daqstana, jistaw ikunu iktar b'saħħithom xuħut, jistaw ikunu in iktar dajfa minn oħrajn, imma l-importanti huwa li kolna bilanċ ġenerali. Unħossu li Eh, l-IBA għandu jara jekk dan ikunx eh, f'waqtu u għalek għandhom għalf dil analiżi sa waħda mill divergenzi possibbli bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi huwa risk il-modelli tar-riskju rridu nassiguraw roħna li l-armonizzazzjoni li nfittxu fih dan l-Unjoni Ewropea ma, jitfix jitfixkilx u ma jinħalx minn permezz ta' dawn ir-risk models u jien għal darbor ħan nieħdu l-modell tal epa u importanti li jkollna xi tip ta' metrika u modell u mekkanizmu estern biex backing ikun jista' iżomna dejjem fuq ponot bajna. Di mhix kwistjoni biss fuq il-banek, ma jekk inħares mal-lej il-kamra meta jkollna l-idea ta' modelli interni dan irriżolvejna il-problema billi kolna modelli standard li jaħdmu parallel. allora nkunu nistgħu naħdmu mal-modelli esterni u mal-modelli interni biex bekk ikolna bilanċ ġenerali insomma jista' jkun hemm diverġenzi li jkunu ġejjin minħabba ċerti modelli esterni U dan huwa punt konsistenti f'dan il-Parlament li aħna verament irridu xi tip ta' e, ta' riga esterna li fuqa nistaw aħna naraw kif huma l-modelli tagħna stess ta' riski. Aħna l-bieraħ iddiskutejna l-IFRSs u dawn kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti għandhom stejjer daqsxejn sfortunati dwar kif id-differenzi fir-regoli jagħmlu l-affarijiet jidru jidru differenti. Issa veru li nistaw jidru li daw edin ħarxlej differenzi bejn eh, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u li għandhom xjaqsmu ma' Basel tlieta għat emma fajt li għadhom għaddejjin likwidità illi qed tiġi studjata mill-ġdid imma ukoll għaz ora illi naħseb għandu jkun hemm ċertu bdil għall-menu għall-Unjoni Ewropea l-ewwel xi ħaġa li kont qed nitkellem għal żmien twil il-zero risk rate ta' sovereign bonds anka il-bonds il Griegi jkunu jiswew bħal bonds Ġermaniżi u mhux noqogħdu natu kas mit stat ħerġi minnu daw il-bonds u rridu għanna e, situazzjoni speċjali fej għanna Unjoni Ewropea li taħdem ħafna fuq il-flessibilità fejn dak iż-żero e, in-net zero dak li għandu xaqsam mal-bonds. Mal per eżempju, il-risk weight li għandu xjaqsam mal-bonds spread u jekk ikollna reġim ta', ta exposures li ikkun maqut mal-sovereign debt dawn huma ħtiġijiet kapitali għal futuru għallura allura għandna e, insolvu l-problema issa għalla volja s-sitwazzjoni korrenti bħalissa tfisser illi e, e, is-soluzzjoni titħol ftit ftit pass pass din il kwissjoni ta' sovereign debt għandha x'taqsam eh, mal-anijiet ta' likwidità. Jiena verament nispera li diversità kbira ma tkunx intilfet. B'mod ġenerali jiena naqbel illi dawn il-bonds bħala strument għandhom jiġu trattati bħala likwidi, ma nassiguraw li dan huwa l-każ u jkun hemm xi tip ta' standardizzazzjoni fil-kwalità u żgur fit-trasparenza. Umbat, dak li għandu xaqsam mal-buffers, specialment eh, dawk enċikliċi. U daw mux ver, mux dejjem jaħdmu kif forsi wieħed jaħseb tajjeb li xi il-kapital ikoll ikun l-isfel ma dan meta ikun hemm stress bankarju eh, eh, Mbatt meta ma jkun hemm stress bankarju edha taqra l-Presidenta jista' jkun taħtieġa illi fuq livell ta' stat membru ikun hemm buffers biex wieħed joħloq dawn il-buffers u hemm ukoll modi oħra f'dak li għandu xaqsam ma' risk rating forsi kun taħtieġa li wieħed jistudja din ukoll u dan jista' jkun immirat aħjar mill-buffers un hemm il-kwistjoni ta' dawk il-pajjiżi li jixtuq ikollhom bażi kapitali ola għax ikollhom settur bankarju ola fil-banek li jkun ola mill-GDP tagħhom li tkun il-medja xi part xi minnu ikun taħt tajjeb jista' jsir taħt l-istituzzjonijiet imma jekk ikun clustered diħa tkun iktar diffiċli għax allura buffer iktar ġenerali ikun meħtieġ u dat tip ta' buffer protett ma jkunx jista' jisir allura ma nistawx nużaw dawn il-buffers ekkim seħa anticyclical. Allura dan jider illi ikun jista' jinħadem u għal darbohra nittama il-kwistjoni tal-buffer tkun tista' tissolva kemm jista' jkun malajr. U war-rwol tal-EBA illi jivverifika u jimmonitorja l dawn l-użu ta' daw il-buffers. U dan is-semma diġà eh, billi wieħed iħall jagħti lok għal diskrezzjoni f'daw il-buffers u naħseb dan jaqbad l-idea tajjeb ħafna li l-istati kollom bżonn ammont ta' diskrezzjoni biex ikunu jistgħu jaħdmu u dan għandu jiġi monitorjat u li BA għandha tassigura ruħa li hemm raġuni valida illi għaliex dan għandu jsiru li din ma tkunx kwistjoni ta' antikompetitività jew protezzjonizmu. Hemm ukoll lokijiet fejn aħna għandna nċekjaw il- proposti tani. Waħda, per eżempju, trattamenti tal-corporates fċRD accezzjoniet li l-Parlament ħass li kienu relevanti u anka fej aħna edna speċifikament fej għanda segwi ċRD fl-antir taħħa. Punt ieħor irri nandu najt bih meta konna din naqraw il-test u għaxa ħagġa li kienet ila jemma l-ħafna zmin meta għandek il-, il meta l-prinċipji kapitali taħt tier 1 jistaw jiġu imħalsalura. lura. Dan huwa limitat għal likwidazzjoni tal-istituzzjoni fej għandek l-allowed repurchases. Issa jina minni sgura imma jidir li jista' jkun hemm avvenimenti taħt il-kontroll ta' rizoluzzjoni ta' awtorità ta' riżoluzzjoni u din għat tittiġi meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq rizoluzzjoni ta' kriżi fej jkun hemm ċirkustanzi taħt autorità ta' rezoluzzjoni li la tkun likwidazzjoni u laqqas tkun e takeover imma jista' jkollha bżonn eh, eh, partial redemption tal-core capital. Naħseb ikun sempliċi ħafna li naġġustaw id-definizzjonijiet imma dinja xi ħaġa illi forsi hija punt pjuttost legalistiku imma ti forsi kif kontet naqra di tista forsi ma titħolx f'dak li aħna nixtiequ ma rezoluzzjoni tal-kriżi. Sempliċement qed nitfaħħad l-idea forsi ikunem hemm min jista' jaħseb fuqha. Għandi ħafna punti uħra xnami, pero ħani għafaw. Issa il-punt li jmiss huwa għal Filip. Grazzi Sharon qabel ma nidħol fuq it-teknikalitajiet nixtieq sempliċement ninfasizza l-anijiet li aħna nemnu li din id-direttiva għandha segwi L-ewwel, aħna din situazzjoni u anka llum fej bażikament il-persuni edin iservu l-ekonomiji u l-ekonomiji biex iservu l-industrija dik ekk naħdmu l-lum l-għana xħari ta' marketing ekonomi palissa u għalli nassiguraw illi l-industrija finanzjarja tiddeliverja fil-fat li taħdem sew. Aħna nemnu għanna bżon settur finanzjarju b'saħħtu dan għandu jservi l-ekonomija li bilħaq l-ekonomija għandha servi l-persuni mhux il-kontrarju. It-tieni punt li l-industrija kollha għandha tkun iktar b'saħħitha iġifiri tkun iktar kapaċi illi, illi tiffaċċja xokkijiet imma minna nifisa tkun tajn as riskju u għawnek jina nemmen illi ċerti ċerti banek pal Barclays meta tħares lejn ir-rapporti tagħhom u metin jgħidu li huma jrid kollhom delivery ta' 20% return sal-2020. Jina ndur fuq sħabi liberali li ma jistax ikollok din it-tip ta' ekonomija sakemm ma jkollokx ċerti regolamenti f'postom. allora dan huwa sinjal ta' market economy illi tkun b'saħħitha dawn il-profitti eh, iridu jkunu impossibbli u għaliex hekk mhux għax ideoloġikament inkunu rridu ekonomija tas-suq illi taħdem sew, imma għax l-ekonomija tidħol fl-industrija u ma tmux fl-ekonomija, U għalhekk meta nkellmu nitkellmu ma' xi produttur tal-karozzi, eċetera, jgħidlek qed insib qed insiba problema biex insib kapital minħabba li għandi 5% return. U da mhux it-tip ta' negozju li nimxu fuqu. Allura din dan hija l-kompetizzjoni inġusta. Fl-aħħar għandna bżonn diversità fis setturi finanzjarji kollha u hawnhekk ikolli ngħid illi billi nippruvaw naqbdu kollox permess ta' regolament wieħed u niproteġu tipi ta' negozji dik ħaġa tajba immanna bżonn modelli differenti. U jina nifhem meta intom inti tajt illi fil-rapport tal-bidu li firmajt issa l-oħra li aħna votajna fuqu imma għanna nirrikonoxxu li s-sitwazzjoni tibqa e, mhix b'saħħitha xejn. U fil-fatt nistajna siċċurilu naħsbu illi ftit miżuri eh, ħaj e, jaħdmu jiena m'iniex daqshekk żgur. Sem nixtieq ukoll forsi naħseb minn qabel għal żewġ oġġezzjonijiet li jirċevejna minn diversi kwartieri. L-ewwel li ma nkunux ħorox iżjed għax ma jkunx hemm eh, self fl-ekonomija. Imma fil-fatt il-finanzjament tal-ekonomija mhuwiex ġej mill-industrija nnifisha, eh, m'għandniex kreditu li qed jidħol fl-entrepriża anka taħt Bażel tlieta. Il-kreditu mhuwiex se jidħol fċerti, mux qed jidħol fċerti attivitajiet bħal pereżempju enerġija riċiklabli, għax din jaris, għax daw jitolbu riskju zejt, allura ma nużawx eh, dat tip ta' argument, għax fil-fatt m'hemmx self lej dawn l-entitajiet. It-tieni argument li xi kultant nisma' hija ma nkunux ħafna ħoroġ illa li xneħħi l-kompetitività tal-banek Ewropej. Meta nħassu li situazzjoni l-ewwel naraw li ħafna banek Ewropej li mhumiex b'saħħithom xejn, anzi huma dajfa li namlu regoli b'saħħithom u stretti nirrendu il-banek iktar kompetittivi u b'saħħithom imma mhux li jaħdmu kif jixtiequ huma dwar level playing field intom tafu kif naħsibha jien di mhix ħadd teżisti għax u mhix qed teżisti li qed innamlu huwa fl-aħjar interess tal-ekonomija Ewropea u s-settur finanzjarju. Dawn huma l-konsiderazzjonijiet prinċipali li bażikament jigwidaw il ħsib tagħna fuq iċ-ċered erba u regolamenti bankari. Issa, biex jumur fiktar dettal, dak għandu xaqsa ma' livelli kapitali dwar il-modelli ta' riskju. Jena naf il-, il innu saħħa li jenf daw iċċerti attivitajiet e, finanzjari ir-risk models huma e, odda tajba ħafna ma jimnix totalment konfident li nistgħu inserħu biss fuq dawn il risk models u allura aħna nemnu li mhux biss għandna e, naraw li l-livelli kapitali jkunu iktar għoljien mis-soltu minn dak li joħroġ minn bazil tlieta u bil f'dal każ iktar naqbel ma Londra mill-komplement tal-Ewropa u toqodux tajdu li li li kapitaloli se jfixkel l-ekonomija, dan mhuwiex il-każ u hemm provi ta' dan, allura mhux se nieħu eh, dan il- il-bullshit kif qed jgħid il-kellim eżatt, għax dan huwa biss bullshit. Aħna għandna jkollna leverage ratio f'ċertu post, f'ċertu post u nassiguraw ruħna li ma u f'żonna perikolużi u illum s semma fil-gazzetta u naħseb dan dan huwa eżempju f'waqtu dwar il-likwidità. Il-likwidità għanna dal-periodu ta' osservazzjoni aħna nemnu illi probabilment probabilment għanna ċħafna likwidità ejja naħarsu situazzjoni dal-paniku kollu dwar il-banek franċiżi xi ġimatilu kien minħabba likwidità. Għanna dan il-lussu ta' likwidità ferba ħames snin biex aħna nimplementaw din il-ħaġa x'maħni zguri jekk u se jagħmlu delivery ta' dak li nistennew għahna. Flok ma ngħidu għajan nħarsu lejn esperiment, fil-fatt hemm esperiment tal-ħajja li għaddej Oddim għajnejna business models, frankly... Issa fuq il-modelli tal-kompanija fuq il-business models jiena tajt ħarsa lej dan il-punt u fil-fatt jiena naħseb liktar ma nirrifletti dwar dan il-punt naħseb iktar hemm bżonn li jinfirdu sewwa t-tip ta' kumpaniji differenti. Jiena naħseb l-importanti li jkollna taqsmiet differenti ħalli bekk ngħinu l-kumpaniji tagħna ħalli jkomplu għaddejn tajjeb minkejja l-kriżi u naħseb li għanna naraw li kun hemm istituzzjonijiet li kun jistgħu jikkompetu fuq livell globali minħabba nqogħdu attenti għax naħsbu li dan jista' jeddet ukoll l-ekonomija tagħna. U din hi xi ħaġa li għandha tkun permessa. Jiena nixtieq ukoll li nżid żewġ affarijiet oħra li huma importanti ħafna. L-ewwel nett meta aħna niddiskutu CRD numru 4, ir-regoli fuq dawn l-istituzzjonijiet jistgħu joħorġu u anke proposti dwar dan. Aħna nistennew li dan ħajkun diskuss sas-sajf ta' sena d-dieħla u naħseb li ħajkonna biżejjed ħin ħalibek aħna ninkludu ċertu affarijiet speċifiċi anka f'dan ir regolament. Karakteristi speċifiċi ta' CRD aħna ma tantx għandna għad dispożizzjoni tagħna u aħna ma nistgħux nippermettu illi l-istituzzjonijiet joqogħdu jedduna minħabba illi huma jaħsbu illi jistaw għandhom iktar seta fl-ekonomija tagħna. Jiena naħseb illi għandna nikludu dawn l-ispeċifiċitajiet fis din numru erba' U dwar periodu ta' tranzizzjoni, dan huwa punt ieħor importanti ħafna, din naraw illi għanna periodu transizjon li spiċċa fl-ewwel ta' jannar tas-sena 2019. Jiena li hija dan huwa perjodu kompletament differenti. Mikkejja li jiena s-soltu naħseb ħafna l-qoddim iżda eh, irridu naraw illi dak iż-żmien ħajsta jkollna ħafna dejn u settur finanzjarju dajjef ħafna jiena naħseb li għanna nkunu stretti ħafna iktar dak l-għandix xaqsan perjodu ta' tranzazzjonijiet jew ikunu ħafna iqsar mill-juma jew nkalla jkonna jkollna kondizjonijiet stretti ħafna jew nkalla nżidu trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam likwidità, pereżempju ngħidu aħna fuq il-livell pubbliku għandna jkollna biżjed informazzjoni fuq likwidità tal-badlek minn issa stess, mhux noqogħdu nistennew bid-dati ta' skadenza, eccetera, illi aħna naraw illi kuna trasparenza fuq il-level ta' likwidità għalli aħna kun nistgħu nieħdu deċiżjonijiet jekk għandniex insaħħu l-level ta' likwidità jew inkella nieħdu miżuri oħrajn drastiċi, jiena naħseb ukoll illi aħjar nirranġawha issa milli noqogħdu nistennew mbagħad ikun tard Ringrazzjak. Grazzi ħafna m'għandix xedew naħa tal-gwi mela għandna il-gunessa. Grazzi ħafna. Iva, jena jena riflettejt ħafna fuq dak il qal Filip dan huwa dan il-paradoss li aħna diġà konna naħsbu fuq u ġifieri li aħna rridu niskuraw illi il-banek rridu jiselfu inqas u iġibu u jdaħlu iktar. Dan huwa d-dilemma. Meta aħna nibqgħu din bid-diskussjoni tal-leġiżlazzjoni f'dan ir-rapport naħseb li importanti li dan kollu npoġġew fil-qafas ta' dak illi jrid ikun żviluppat dan il-qafas. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li ewwel qabel kollox ma ninsewx l-importanza ta' risk rating. Filip, semma wkoll il-leverage. U fil-fatt naħseb li fl-aħħar mill-aħħar importanti li aħna nżommu ma' risk rating minħabba li jekk aħna nħarsu li jisfiq finanzjarji differenzi huma kbar ħafna, speċjalment jekk inti tiddiskuti dan kollu mal-kumpanji. Ġifiri, speċjalment dak li għandu xieqsam investimenti ġodda, l-intraprizi, sabiex ikollna aħna banek iktar b'saħħithom Fortanti ħafna li ma ninsewx ir-risk rating. Ħaġa oħra li importanti hija responsabilità tal-banek. Jiena dan qed ngħidu mhux minħabba illi dan huwa punt li nsejni, iżda dan huwa punt li għandu jkun diskuss rridu niftakru illi il-banek rridu u koll iġorru din responsabilta wahidhom jista' jkun ma jkollhomx rekwiżiti ta' kapital iżda anke jekk dan ikun il-każ xorta waħda jkun fl-interess tal-banek illi fil-fatt huma jġorru responsabilità tagħhom stess aħna nafu li l-problema hija li l-kol kemm aħna nafu li l-banek fil fatt jaħsbu illi l-istati u l-gvernijiet ħajjinuhom jiġri xieġri. Iżda fil fatt aħna rridu niddiskutu din il-kwistjoni meta niddiskutu wkoll riżoluzzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-banek. Kiena naħseb ukoll li meta aħna ħankomplu għaddejjin bid-diskussjoni ta' din il-leġislazzjoni ma nistgħux ninsew li aħna rridu ninfurzaw il-fatt li l-banek rridu jġorru responsabilta tagħhom. Ħaġa oħra hija li aħna għadna kemm adottajna il-patt ta' stabilità il ġdid u naħseb li importanti ħafna niftakru illi fil-fatt dak li għandu xaqsam ir-rekwiżiti tal-kapital irrelevanti xikunu jekk aħna ma jkunx dan il-mekkanizmu ta' stabilta. U jiena naħseb illi fortunatament jekk aħna nistabilixxu dan kollu dan jista' jkollu impatt. U meta aħna din diskutu ir-rekwiżiti tal-kapital aħna qegħdin nagħmlu dan b'iżolazzjoni minn affarijiet oħra. Ma naħsibx li din hija xi ħaġa li hija daqshekk tajba minħabba li mhijiex realtà fil-fatt. Issa dwar dan ir-rapport jiena naħseb li importanti ħafna li nqisu wkoll parti oħra tar-realtà, ġifieri li hemm xi stati membri li għandhom industrija finanzjarja li hija ikbar minn taħat ieħor. U dan jisforza li gvernijiet sabiex naturalment jassumu iktar responsabilta meta milli pajjiżi oħrajn fejn għandhom ehm, settur finanzjarju daqsxejn iċken. Jena naħseb li għanna nofru l-istati membri illi kollom di leġizlazzjoni kuma jishtiqu illi kollom livell oli ta' rekwiziti tal-kapital. U kif rajna f'don l-ħar ftit snin fejn fil-fat l-istati membri u l-istati kellhom eh, setturi finanzjari kbar, forsi l izlanda huwa eżempju tipiku ta' dan li ħanejt. U fil-fat il-leġizlazzjoni tal-banek fuq l-Iżlanda tista' tkun daqsxejn differenti qabel ma nsemmi l iżlanda bħala eżempju meta nqablu l-leġiżlazzjoni tal-Iżlanda ma' dik li jista' jkun hemm Franza minħabba responsabilità tal-gvernijiet. U dan il-punt ħanerġa' niddiskutih meta naslu elementi iżda dan huwa importanti ħafna li ngħiduh. Illi sakemm ma jkunx hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni m'għandix tkun problema li wieħed jitlob li jkun hemm livell iktar roli taħt iġijiet tal-kapital speċjalment dawk l-istati membri fejn hemm bżonnhom Ningrazzjak. Grazie ħafna Diego Twitch. Grazzi ħafna. Ringrazzjak uh, Sharon. Jekk se permettu li jena nixtieq illi nibda l-ewwel billi ningrazzja il sur Karas tal-mod ta' kif huwa beda dan id-dibattitu tal-lum u tal-mod ta' kif huwa ħadem fuq dan ir-rapport ta' inizjattiva u nixtieq il-nawguralu ħafna suċċess għax-xhur illi ġejjin u għax-xogħol bes li għandu qudiemu. Nixtieq li nikkummenta xi ftit fuq dan id-dibattitu ħajkonna daqsxejn opportunitajiet sabiex aħna niddiskutu dan il-punt. Iżda meta bażel tlieta jidħol fin-nofs aħna naħsbu li l-likwidità u l-ħtiġijiet tal-kapital żgur li ħa jinbidlu xi ftit. F'ċertu każijiet nafru dawn il-bidliet huma meħtieġa u jiena stess fil-fatt tkellimt dwar dan il-punt bosta drabi, iżda dan m'għandux ikun marbut mal-ħtiġijiet tal-ekonomija reali, irridu niżguraw il l-miżuri l-ġodda s-settur bankarju ħajkollhom impatt illi kulħadd jaf bih diġà. Jekk eh, jiena nħajs li l-ekonomija Portugiża li għal iktar ekonomija li familjari magħha u nipprova naħseb x'impatt jista' jkollhom dawn il-miżuri, dan skur li ħajkollu impatt fuq it-kabbir ta' kull sena tal-GDP. Jista' jkun illi dan iwassal ukoll għal eh, fatt li rati tal-qat jmorru jmorru ktar għallar. U dak li għandu xaqsam l-aċċess kreditu aħna qegħdin naraw li jista' jkun hemm żieda ta' 3% fuq perjodu itwal ta' żmien. Il-target oriġinali kien 6.2% u jekk aħna nħarsu lejn l-rata ta' interess tal-kreditu żgur li din nistgħu naraw illi ħad iżdid minn 0.9% l 3.1% ġifiri dawn l-impatt dan l-impatt li dawn l-iżuri ħaj kollom fuq l-ekonomija huma importanti ħafna rridu n-isom kull meta nitkellmu aħna fuq l-implikazzjonijiet ta' bażel tlieta. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid hija illi rridu nisqu fuq l-importanza li aħna rridu niggarantixxu li l-Istati Uniti Jħorġu dawn ir-regoli kif aħna qegħdin nagħmlu dan kollu kif aħna qegħdin nimplementaw dawn ir-regoli mħabba illi jekk dawn ir-regoli tal-bażet li ta' mhumiex ħajkun implementati fin-naħa l-ħor tal-Atlantiku l-ekonomija Ewropea żgur illi ħadbati. U sabiex nikkonkludi jiena nixtieq nitkellem fuq ftit mill-loqsma naħseb li huma daqsxejn problematiċi u sensittivi, jiena diġà rissaqt emendi rapport tal-inizjattiva u nixtieq li nitkellem fuq dawn il-punti minħabba li ma tant importanti. Dawn huma suġġetti li huma importanti ħafna għas-sistema legali tal-Portugal. Bot partikolari il-fondi tal-pensjoni, l-interessi tal-minorità, il-capital buffers li huma kontraċikliċi. U l-aħħar iż-żaskur mhux l-inqas il-ħtieġa il aħna rridu niskurraw l-inċentivi l aċċess għal kreditu huma stabiliti anke l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju dan huwa punt importanti ħafna ma nistawx ninsew. Aħna ma nistawx ninsew dan il-punt speċjalment meta aħna qed nippruvaw naqdu s-settur finanzjarju mal-ekonomija reali li huwa daqshekk importanti għall-Ewropa. Ringrazzjak. Grazzi ħafna jivajna naħseb illi għanna nappoġġaw ħafna rapporter fuq dawn il-kwistjoniet minħabba li dawn huma suġġetti diffiċli ħafna iżda aħna ninsabu fi żmien diffiċli ħafna wkoll sabiex nilħu bilanċ. Jiena nixtieq illi nitkellem fuq punti daqsxejn iktar ġenerali u mbagħad nħalli l punti iktar tekniċi fidejn l-esperti tekniċi li għandna f'dan dan il-kumitat. Għalija l-iktar punt importanti huwa dawn il-proposti jistaw huwa naqsu l-possibiltajiet li aħna jkollna kriżi, jistaw jiżguraw li aħna jkollna ġestjoni aħjar jekk jkollna kriżi oħra u jekk namlu dan kollu dan ħajkollu peace ħajimponi peace fuq iċ-ċittadini fuq dok li ħajsu t-taxxa jina naħseb li issa fil-fat, grazzi għal Bazel li aħna ħanaraw li ħajkun hemm banek illi tkunu jargumentaw bejnietom għal li ċkejkna u minkejja illi forsi jistgħu jagħmlu xi bidliet minn ċkejkna aħna nixtiequ li dawn ikunu evalwati u analizzati b'mod individwali minħabba li aħna nemmnu illi dak li aħna din nipproponu fis-CRD huwa pjan għal 10 snin 10 snin huwa biżejjed jinsa biex aħna nissodisfaw dawn l-ħtiġijiet. Qed naraw li l-banek għandhom issaħħu l-bażi tal-kapital tagħhom u jridu jsaħħu wkoll is-self l-ekonomija huma mhux qed jagħmlu dan, ġifieri aħna rridu naraw illi jagħmlu dan kollu tal-fatt li ma mhux qed jagħmlu dan. E, hija problema jekk inħarsu lejn Renju Unit fl-aħħar eh, kwart tas-sena il- kienem selfu 5 miljon euro inqas, ġifi jiġifieri 5 miljon euro inqas. U għalfejn allura jekk għandhom il-flus minn biex selfu dan huwa eh, il-punt li rridu indirizzaw f'dan fedan dan il komitat u kol forsi kien hemm ftit minnkom li rajtu eh, jew smajtu lil George Osborne il-bira il-kanċillier tal-Renju Unit li tkellem il bira xa jagħmel ħajġa' jitrasferixxi r-riskju u jitfgħu fuq dawk illi qed t taxxi. Dan huwa punt li rridu niddiskutu, rridu nindirizzaw minħabba lina kemm il-darba għedna illi din hija problema is-self illi qed jagħtu l-banek li kumpaniji żgħar ta' medju. Dan huwa punt li rridu nindirizzaw minħabba li aħna ma nafux jekk il-banek humiex qed iselfu sew kemm għandhom bżonn lill-kumpaniji żgħar ta' medju. U nista' jkun li jkun hemm argumenti wkoll għall-implementazzjoni ta' Basel, però wara l-analiżi li kellna f'Lulju aħna rajna li huwa possibbli li fil-fatt aħna nżidu r-rekwiżiti tal-kapital sa 13 fil-mija mingħajr ma nwaslu għal xi dannu fuq l-ekonomija reali jew illi nwaslu implikazzjonijiet negattivi għal banek. Issa dwar dak li qal is-Sur Hukmar kiva jiena daqsxejn ħasba dwar l-approċ ta' armonizzazzjoni minħabba li minix ċerta għalfejn aħna qegħdin ngħidu li ma rridux nżidu e, il-livelli, qegħdin ngħidu li ma rridux standards għonim, dak li għandu x'jaqsam ir-rekwiżiti tal-kapital, aħna nafu li aħna ma nixtiequx li jkun hemm distorzjoni tal-kapital, pero aħna rridu li konna banek iktar siguri, rridu banek li fil-fatt jridu jselfu, jkun jistgħu jselfu l-ekonomija reali, però dan ma jfissirx li aħna nbaxxu l standards standards tagħna. U ħaġa oħra illi għandu xtaqsam mal-istat membru tiegħi huwa li aħna ħriġna rapport vigorus ħafna illi jitlob iktar flessibilta sabiex aħna nżidu rekwiżiti tal-kapital u nagħtu livell e, e, iktar oli għal ban iktar retail ħalli bekk niżguraw illi jekk ikun hemm falliment fil fis-settur tal-retail aħna ma naslu sabiex aħna fil-fatt naslu għal danni fuq l-investimenti, ma nasibx li dinja distorzjoni tal-suq minħabba illi anka qabel li dawn il-banek setaw joperaw fil ren Unit, per eżempju, fil-sistema tagħna mingħajr ma kellhom u ma jissodisfaw il-standards tal-rekwiżiti tal-kapital. tal rekwiziti tal kapital rekwiżiti tal kapital tar-Renju Unit. Jiena nixtieq nitlob lill-Kommissjoni sabiex joqogħdu attenti li ma jbatux dan il-messaġġ li jkun qed jgħid li aħna ma rridux livelli għolja ta' rekwiżiti tal-kapital li ma rridux standards għoljin. Jiena naħseb li dan huwa eh, punt importanti li rridu diskutu anke fil-kuntest tal-approċċ tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna il-lista tal-kellima eh, hija twila ħafna. Palissa issa għandi il- Bosta kellima li xtiq jitkellmu fossom Sinjor Ferreira, Surgi Koldu nibdew Burkhardt ikkeġbok. Grazzi ħafna, Sinjor President, jena nixtieq l-ewwel net nirringrazzja ħafna l-rapporter ta' xogħol eċċellenti illi huwa għamel jiena naħseb illi s-CRD numru erba' u dan is-settur kollu fil-fatt wassal għal dan ir-rapport eh, pjuttost eh, vast u għamdu ħafna punti tekniċi na nixtieq nifoka fuq xiftit punti ġenerali u għannet jina nil proposti tal-Kommissjoni naħseb illi fuq livell kwantitattiv u livell kwalitattiv imma importanti li aħna jkollna dawn il-livelli u r-rekwiżiti tal-kapital li jkunu iktar olja aħna dan esperjenzajnieh ukoll mod ċar ħafna matul il-kriżi li kellna. Apparti minn hekk dak li għandu x'jaqsam il-miżuri il ta' eh, bidliet li l-banek jistgħu jimplementaw f'dak li għandu x'jaqsam rekwiżiti tal-kapital jiena naħseb illi dan ukoll diġà ntqal minn bosta kollegi, waħedhom l iktar problemi hija s-sef li qed jingħata l-kumpaniji żardu daqs medju. Jiena nixtieq ngħid ukoll li anke l-aċċess tal-kreditu għal pubbliku in ġenerali din hija xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu. Biċċa xogħol importanti li għandu dan il-kumitat huwa li aħna fil-fatt naraw li dan kollu jkun li qed nipproponu jkun proporzjonat u bilanċat. Parti hekk jiena naħseb li f'dak l xaqsam il-kapital u il-kontroll fuq il-kapital kif ukoll il-protezzjoni u il-regoli ta' tranzizjoni jina nasab li dawn kollu rridu nanalizzaw issa fuq eh, il-minoranza fuq livelli ta' minoranza nasab li dan huwa punt li aħna nistgħu ntejbuh daqsxejn mhux ħażin u l-istess ħaġa għandha x'taqsam il karatteristiċi li jindikaw il-likwidità kif ukoll il-kontroll tal-banek. Jiena naħseb illi ħafna regoli mhumiex biss tekniċi jista' għandhom ukoll ċertu aspett politiku jiena naħseb illi għal darbohra hekk aħna rridu naraw li diskutu ninkludu dawn il-punti kollha. Issa fuq il-leverage ratio jiena naħseb li dan huwa punt li huwa pjuttost eh, magħruf u l kummissjoni qiegħda mhix qed tgħid issa li għandu jkun implementazzjoni t-ratta taħt l-ewwel pilastru, però jiena naħseb li f'dak l għandu x'aqsam il-kumpaniji naħseb ukoll li dan huwa għapont li għandu jkun inkluż dawn huma ftit mill-punti l-iktar importanti, punti oħra semmew bil-kollegi, jiena naħseb ukoll li hemm ċertu affarijiet li rridu nagħmlu fil-ġimgħat li ġejjin, però jiena skur li s-sur Hokmark u l-kollegi hawnhekk f'dan dan il-kumitat eh, ħaj jappoġġaw l-Sur Hookmark biex il-ħaq dak li għandu jagħmel. Grazzi. Thank you, Madam Chair. Grazzi ħafna. Olla. Għandi xaħġa ħaġa kumment ġenerali jħer iktar speċifiku. Filip Maduxaw, imma dak li spiegħanna il-mod ta' kif jispiegħanna l-affarijiet jaffaxxinana. Jaffaxxinani li li Ah, mux loħ darba li jedna li għanna bżon banek li jkunu f'saħħithom li jkunu qed jaħdmu tajjeb, li jkunu mixjin fit tajba. Naħseb li veru li aħna u nekridu dejjem noqogħdu attenti ta' kif jaħdmu, nikkritikawhom, ngħidulhom fejn sejrin ħażin, dan huwa tajjeb imma Eh, forsi eh, ma nafux li aħna u għattor tal-nis tal-politika li dawn edin jaħdmu kif jaħdmu dawn il-problemi kolla. Anki, mux bis fl-Europa, anki fil-Stati Uniti, eh, kien bxat li San Sitra kien president fl-Istati Uniti. Aħna l tajna ma, ma, ma nis fil-politika eh, naħa l-oħra tal-Atlantiku, senaturi, imma anki fl-Europa nafu li l-affarijiet hekk jimxu, imma naħseb ta' min nirriflettu, naraw ftit inqisu l-affarijiet. U anki mhux nikkritikaw bis l-oħrajn imma namlu autokritika il-kumment iktar speċifiku u għalin qed naqbel ma' Gunnar. U ma nistax nifhem għax għaliex il-Kummissjoni qed trid prova tisforza li l-kull pajjiż ikollu l-istess regolamenti għax jekk għandek pajjiż li jixtieq jirregola iktar, ikolli regoli iktar stretti, ma tistax timponi dan fuq pajjiżi oħra, inti trid li l-banek tiegħek ikunu retti. Ma tistax timponi fuq ħaddieħor. hemm ukoll ir-regoli tal-kompetizzjoni li anki jekk forsi xi pajjiżi iltaqgħu ma' xi esperjenzi eh, negattivi f'dan l-aħħar 25 sena xorta waħda irridu nkunu jisir affarijiet b'mod iktar liberali. U dawk il-pajjiżi li u jkollhom regoli iktar stretti inħalluhom. Speċjalment f'pajjiżi fejn is-settur bankarju huwa kbir ħafna tqabbel ma' pajjiżi żgħar b'GMP GDP żgħira. Naħseb hawnhekk għandna argument ta' stoffa. Grazzi. Grazzi ħafna żven issa. Grazzi ħafna. L-għannet nishtiq nirringrazzja l-Hugmark Fil-kas ta' xol kollu rodiġa investanka fil-rapport li għedna diskutu zda nishtiq u koll nirigrazzaw l-Kommissjoni li aħna għanna għek il-bazi u nirridu nejdu l-perspettiva ta' ċittadini. Il-kwistjoni ija għalfejn huma tistaqsu lilhom kollu infusa, ma għalfejn aħna domna daqshekk sabiex noħorġu b'dawn il-proposti minħabba li kien hemm ħafna problemi u kien hemm ħafna kritika u dwar din il-kwistjoni li tliet snin domna wara l-każ ta' Lehman sabiex aħna fil-fatt nimplementaw din il-każ ta' Basel, eh, din id-direttiva ta' Basel, tet li tisab dak li xaqsam implementazzjoni fil-verità, xorta waħda tem problemi kbar, u din hija xi ħaġa illi hija problema wkoll U jiena naħseb li għu kanna problema doppja minħabba li minnaħa nafu li l-kwistjoni hija pjuttost komplessa, aħna ma nistawx naqbdu eh, mill-ewwel nisupraw ċertu affarijiet u apparti minn hekk naħsbu illi eh, jiena aħna nilqaw fil-fatt li l-BA ma għadux jistennew l-inna, iżda illi huma bdew jimplementaw l-standards tagħhom u l-ħtiġijiet tagħhom ħalli jibdew jippruvaw jisolvu l-problemi. Jiena naħseb li l-kwistjoni prinċipali f'dan kollu huwa li fuq eh, f'dak li għandu xieqsam il-konsens huwa il-kapital li huwa importanti. Rridu naraw kemm hemm kapital għad dispożizzjoni ta' min qiegħed jitpoġġa. U jiena naħseb li mill-perspettiva tagħna il-ħtiġijiet tal- kapital għadhom baxxi ħafna aħna ma naħsbux li fil-fatt jekk wieħed jara l-affarijiet kif għandhom imorru e, dan żgur mhux ħajwassal għal ħtiġijiet inqas tal-kapital. Uridu naraw li l-banek qed iselfu lill-ekonomija reali ħalli naraw illi huma fil-fatt ma jkunux dawk li joqogħdu jaħdmu bil-bilanċi stretti, na naħseb illi huwa interessanti li interessanti li naraw li nies bħal Simon Johnson junkella Martin Helvig li jaħdem ħafna għaf dak l għandi xieqsam l-autoritajiet ta' kontroll fil-Ministerju tal-Finanzi fil-Germania jaħdmu ħafna fuqek u il-pajjiżi li huma affettwati parren renju Unitu u l-Svizzera issa qegħdin jitolbu li jkun hemm rekwiżiti rolin tal-kapital. U rridu b b'serjetà fuq dan il-punt u jiena naħseb illi rridu wkoll nitkellmu fuq kwestjoni oħra u anka f'dak li għandu xaqsam dawn il-modelli ta' riskju. Aħna rridu naraw eżattament jekk dawn l-istituzzjonijiet u mhix pożizzjoni illi jarfu dan ir-riskju u jekk din il dan l-awtorità ta' kontroll jiex sitwazzjoni illi tagħmel dan u jekk hiex pożizzjoni li fil-fatt tintroduċi dan ir-ratio daqshekk importanti u l-aħħar ħaġa l-aħħar pawza li aħna ħajkonna bżonn jekk aħna ma jkunx dil possibilità illi nwaqfu f'każ ta' riskju nwaqfu ċertu miżuri f'każ jew nimplementaw ċertu miżuri f'każ ta' riskju aħna tallimna fil-kriżi li hemm ħafna kriżi ħafna riski illi mhux mill-ewwel tkun tista' tenduna bihom bħal pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam il- il- bonds tal-istat din hija xi ħaġa li ħafna ħafna nies ma kinux jaħsbu li dan jista' jkun ta' riskju dawn huma riskju wkoll li ma jistgħux ikunu magħrufa bħala riski mill-ewwel u jkun hemm biżejjed kapital għal-jom. Ħaġa li importanti ħafna jekk wieħed jgħid pereżempju li wieħed jixtieq li jkun hemm iktar kapital sod dan żgur illi wassalna sabiex naħsbu illi dak illi e, rridu nagħmlu dak illi verament hemm bżonn. U jiena naħseb illi dan jista' jwassal għal distinzjoni bejn dawn il-business models u aħna m'għandniex bżonn ta' model wieħed għal kulħadd żgur li le. U ħaġa li tirrabjan daqsxejn hija li għal CRD erba u SRR aħna naħsbu illi dan aħna nstabilixin jom għal-banek iżda mux għal-istituzzjoniet finanzjarji, jena naħseb illi dan nistaw naraw maħna flimkien, biss, flimkien, importanti li narizzaw do kollu flimkien, minħabba illi jekk dawn ir-regoli għandhom jikunu implementati fuq il-banek iż-żar u anka fuq il-gbar, importanti li nimplementaw dawn ir-regolamenti u koll fuq il- l istituzzjonijiet finanzjarji illi aħna illa nisimgħu appelli minn ħadd ċittadini tagħna li huma jridu jassumu responsabilità tagħhom ukoll u jiena naħseb illi importanti ħafna li f'dak li għandu x'jaqsam ħtiġijiet tal-kapital. Aħna naħsbu li anke f'dan il-każ anke f'dak li għandu x'jaqsam kemm huma ċari ir-regoli irridu naraw illi ir-responsabilità tal-istat tkun iktar tajba, iktar eh, responsabbli minn dak li huwa propost mill-Kummissjoni, nixtieq ukoll li nitkellem fuq il-punt ta' shadow banking. Aħna ma nistgħux ngħidu li aħna ħanqabdu nirregolaw l-istituzzjonijiet u l-kumpaniji żgħar daqs medju sabiex ikollhom biżjed kreditu. Jiena naħseb illi rridu noqogħdu attenti ħalli jkun hemm il-possibilità illi f'xi forma legali oħra forsi eh, fil-dibattitu tal-hedge funds aħna ma nix namlu dan, pero aħna nabżon li kunem standards tal-kapital propju li dan ikunu stabiliti u eh, dak li xaqsam din regolamentazzjoni ta' shadow banking jek dan għandu jkun inkluż aħna rridu naraw illi fil-fatt aħna ma nipruvawx noħol u eh, din dan l-ambjent ta' distorzjoni ta' tas-suq U allura ma nasibx li jagħmel sens li jintroduċu dawn regoli iktar estrattiv dak li għandu x'jaqsam il-banek. Importanti wkoll li dejjem nżommu f'moħħna l-prinċipju ta' proporzjonalità. U f'dak li għandu x'jaqsam boring banking, jiena naħseb li fil-fatt hemm bosta minn dawn il-modelli, minn dawn il-business models li fil-fatt għandhom jaslu għal implementazzjoni differenti ta' ħafta mijiet ta' regolamenti li jridu implementaw li tanti kollom regolamenti xie implementaw li biss ikunu jistaw jaħdmu tajjeb. Importanti li dejjem nżommu f'moħna l-prinċipju ta' proporzjonalità. Importanti ħafna li dejjem nkunu neutrali u kollu jina naqbel u koll ma' Burkard Balz fuq dan. Dak li għandu xaqsam eh, puntiħor li jinkwetani daqxejn dwar dawn regolamenti li għandhom jitlu fisseħ. U hemm xi 150 att sekondarju wkoll li għandu jkun implementat fis-sentejn li ġejjin. Ma nafx kif ħajr nexxilhom jagħmlu dan, ma naħsibx li jagħmel sens li jekk aħna nippruvaw b'veloċità kbira nippruvaw nimplementaw dawn ir-regolamenti eh, daqshekk malajr u naħseb illi dan jista' jwassal għal fatt li l-banek li huma iżgħar li m'għandhomx risorsi biżejjed ma jkunux pożizzjoni li fil-fatt ikun jistgħu jakkumpanjaw u jimplementaw dawn l-atti legali. U jiena wisq nibżal li r-riżultat ħari jkun li fil-fatt il-lobby fl-aħħar mill-aħħar jkun hemm ħafna lobbying minħabba illi fil-fatt huma ma jkunux jistgħu jimplementaw dan kollina naħseb li għanna jkollna il-kuraġġ li jkollna l-kapital propju iżda f'dak l-għandu xaqsam Dan kollu rina nasab illi aħna irridu noqodu attenti għalli dawk il-modelli tal-kumpaniji li aħna għanna bżon u rridu proteġu kol bana kol istituzzjoni tana mill-regolamentazzjoni falsa u zejda u naraw iżda li fl-istessin kulħadd ir responsabilità tal-kriżi. Jiena rajta interessanti ħafna dak illi intqal mill-KD illum. Illi dak illi dan huwa motto importanti għal xi ħaġa importanti ħafna. Ġifiri dan illi manx tkun hemm m'għandux ikun hemm pressjoni żejda mir-regoli u għal din raġuni dawk li fil-fatt għandhom jistgħu fil-fatt jimplementi daw daw il-bidli għandhom iħossu din il-bidla grazzi. Grazzi ħafna il-deputat miss. Grazzi ħafna. Jina nixtieq nibda billi ngħid li jina l-sur kavas naf daħ kompletament naf li se jsib l-aħjar soluzzjoni hemm xi suġġetti li li ħasbuni l-ewwel net għanna bżon li nkunu konsistenti kompletament nkontu għal capital requirements tal-banek naraw li dan huwa kompatibbli mal irkupru ekonomiku u naraw li din tkun soluzzjoni Ewropea. Mela, l-ewwel fuq il-konsistenza naħseb ta' min inqisu xi ftit affarijiet l-ewwel netli. li l-Ewropa hija minn ta' qudiem net fl-industrija tal-settur bankarju għandna 75% tal-krediti li joħorġu mill-Banek Ewropew anki fil-boros aħna ta' qudiem net. Għalhekk irridu noqogħdu attenti biex ma ntaqlux ma nagħmlux iktar piżijiet lil dan is-settur għax inkella is-swieq se jimxu anki ġifieri kun hemm problemi fil-boros. Jina eh, eh, nixnejt li għadni kem eh, għaddejt għattajt ftit żmien fil-Istati Uniti u hemmhekk dak li qed jina huwa li Basil tlieta se japplika għal xi 20 bank u hawnhekk se napplikaw għal xi 80,000 bank. Ġifieri emmek l-industrija hija iktar f'kategoriji, għana rridu noqogħdu attenti dwar dan. Issa, meta edin nipruvaw noħolqu dan il-business model, naħseb li permezz jew nkunu edin inxeklu l-banek tagħna. Għanna entitajiet, numru żgħar ta' entitajiet fil-Europa, ġifiri l-banek iż-żar, eh, ma jkunux jistaw il leħu ma dawn it-tibdilit kollha kif se niżguraw neutralita fil-regolamenti. Aħna nasbu li jekk bżon dan namluħ bisek ikonna riforma kbira fis-settur finanzjarju. Imma kif se naraw li din ir-riforma hija kompatibbli mal-bżonijiet tal-ekonomija? Kif se taqbel nafu li eh, eh, minħabba l-krizi għaw min jedina li għemżon għoddu ftit iktar l-ura meta namlu regolamenti inkontu għal-capital requirements. Imma jekk inqisu dimensjoni Ewropea, jekk rridu armonizzazzjoni kompluta, jina dejjem bilt ma' sistemi li jkunu jleħqu ma' kollox ġifir għal-kredibilita u anki iktar dawn iktar jimxu l-qoddim, imma irridu noqogħdu attenti li eh, ma nipruvawx aħna nippruvaw li naraw l ksbu kollox hemm xi stati membri li qed jagħmlu iktar regolamenti tal kapital stretti u ovvjament dan jista' jkun ta' periklu għall-industrija f'ċertu pajjiżi fejn l-attività ekonomika tmur timxi lej pajjiżi oħra. Anki għas supervizjoni din tista' jkun ġifiri li qed neħdu approċċ li ma jkunx proporzjonali. Eliza sa. Grazzi ħafna Sharon. Jiena nixtieq nirringrazzja isur Karas għax-xogħol li jagħmel f'dan il-qasam. Nixtieq ngħid li l-ikbar sfida li għandna dimna hija kif noħolqu bilanċ bejn l-anijiet differenti li għandna u naslu għalihom. Mhux se noqgħod nirrepeti dak li smajna minn il-kollegi xtaqt biss nirriflettu fuq tliet kwistjonijiet l-ewwel nett dan l-argument fejn qed ngħidu jekk aħna nżidu l-capital requirements, requirements tal-banek inkunu qegħdin inneħħu l-aċċess reali għall-ekonomija. Jina naħseb li tajjeb li konna u d-majnejna il-modelli differenti tal-istrutturi tal-banek differenti li varjaw. Naraw li il-turnover taħħom il perċentwal jgħat jgħati ċertu kreditu lill-SMEs jekk għana nqablu dan mal-perċentwal tal-negozju li juħroċ mill-ispekulazzjoni u anke mill-istrumenti finanzjarji inkunu iktar forsi nifmu dan. Id-dejta mhux dejjem inkunu nafuha dwar il- Eh, kif joħroġ dan għal-banek differenti, inkunu nistaw inqisu għaw nevalwa, ma ma tistaw kol tkun ta' periklu jekk ikonna wis riskju, wis telf minnaħa ta' settur tal-banek. Il-banek inkunu irridu insalvawom u dan ikun eh, mittaxxi Il-Sur Barroso għal tkellem fuq 4.8 anzi 4.6 triljun ta' euros ġifiri il-flejjes li ħarġu minn dak minn persuni li ħalsu tal-taxxa biex jisalvaw il-banek. U l-proċess li jinsalvaw il-banek bihom il-bailouts mhux għadu ma spiċċax Ġifiri għadu ftit attenti meta aħna rridu nelħu bilanċ u importanti li nkunu nafu xinu ma dawn il perċentuali il-perċentwali tal-turnover li tiffoka fuq l-ekonomija veru. U għalhekk kif nistaw nistgħu insaħħu banek Punt importanti ieħor huwa li aħna ma rridux ninsow xinu ma verament l-anijiet biex insibu kaptu tal-kriżijiet fil-banek. Ħafna kollegi diġà tkellmu dwar dan il-punt. L-inizjattiva tal-Kummissjoni issa rajna li ila tiġi pospostaw nistaw nifmu dan. Imma u importanti li narfu li l-messaċ li qed nibatu permezz tiegħu qegħdin inġibu l-ġebla fuq saqajna u mhux qegħdin inġibu nwaslu soluzzjoni din il-kriżi Ewropea. Fil-kuntest Ewropew qegħdin dejjem immorru iktar il-bot minn soluzzjoni Ewropea. Anki din l edja li noħol u xi fond biex fond biex jisalva il-banek. Imma biex naslu għal dan irridu verament namlu reformi, reformi kbar biex naraw l-banek jiġu maniġjati b'mod ah, tajjeb Mux ċar x'passi qegħdin jitqisu biex naslu għal dawn is-soluzzjoni differenti li ehm, forsi naraw ekkux possibli li nerħu approċ komuni. Anki jekk l-istati qegħdin jipproponu soluzzjoni differenti. Nafu li mekkanizmu ċar għadu ma jeżistix. Għalek, ejja nerġaw lura għallan ċentrali tagħna. Ġifieri li naraw kif noħolqu metodu iktar koordinat biex nirinkunu nirrispondu għal kriżi tal-banek jekk ma naslux inkunu qegħdin dejjem innaqru u eh, nitħlu fil nieħdu mill mill-fondi sovrani nkunu dejjem ikollna dejn sovran U ma ninsawx li l-komitat eh, li kienu koll vota rapport li li kontjena sajt. Tajjeb li nsibu bilanċ bejn l-approċċi differenti nazzjonali u il-modelli tan negozju differenti li qed jiġu adottati fil-pajjiż differenti, pereżempju għan-nies li jaħdmu fil-banek, il-fond tal-pensjonijiet, dawn kollha huma affarijiet pendenti għall-inqas fil-pajjiżi. Naraw, iġifieri kif e, ċertu banek qed jimxu b'mod ġenwin oħrajn le tajjeb li nżommu ċertu marġni ta' manuvra, imma anki jekk irridu flessibilità ma rridux nintilfu nitilfu li konna em, minimu, ċifri minimi jew model minimu. Ġifiri biex u koll naħsbu f'din iż-żona tal juro iż-żona biex naslu lejn sistema iktar integrata. Mxtaqt nerġa' insemmi l-importanza tal-shadow banking dawn għandhom l-importanza tagħhom. Jekk aħna rridu nagħmlu ktar regolamenti għal banek il-kbar dak li nkunu qegħdin noħol huwa strutturi oħra li jibdew ifeġġu. Joħorġu sabiex jikkontrollaw ir-riskju sistemiku. Għalhekk tajjeb li ukoll il-modelli ta' shadow banking ma, ma ninsawhomx. Ma jfissirx li aħna nkunu iktar em, ma tantx nagħtu każ jiġifieri regolamenti għalhekk Sharon u l-kollegi kollha nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, Silvi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jien għandi żewġ kummenti ġenerali l-ewwel net jiena nibżawis li mux se naslu b'dan il-rapport, anki jekk qed nafda rapporter mhux hija persuna li qed tinkwetani, imma il-fat li aħna noħorġu b'regolamenti leġislazzjoni għalġejjini fil-moment fejn qed naraw li l-kriżi hija li tirbaħ. Qed nara li Diego u kol Eliza tista' titkellem li huwa diffiċli immens li naħdmu b'mod tajjeb f'din is-sitwazzjoni, anki għax il-ġejjini mhuwiex ċert ma nafux fiex sensi buruħna aħna fil-rebbija il-sena ta' sena d-dihla. Għaraw xqed jiġri b'deksja bħalissa. Il-ġurnalisti, il-ġurnali kolla edin jaqbdu ma' deksja. Ġifiri situazzjoni dejjem tinbidel ma nafux se jiġri tista' tkun qar mill-li dik nafuha bħalissa tajjeb li aħna rapporter naqblu miegħu għax qed hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa verament fondamentali. Meta qed nitkellmu fuq il-fond ta' stabilizzazzjoni, l-implikazzjoni għal banek naħseb irridu naraw kif naħsbu fuq dawn l-affarijiet kollha. It-tieni punt li xtaqt insemmi diġà ntqal minn Eliża, imma jiena wisq nibża li f'dan il- il-jiem li ġejjin, il-ġemat li ġejjin, inkunu għedin naraw li fis-settur bankarju kollox ikun qed jiġi fix-xej. Forsi meta kena l-rapport tal-inizjativa tal-Izanki eh, tal-kollegi l-oħra kena idea perspettiva iktar ġenerali, imma jista' jkun li se jkollna gvernijiet se jagħmlu kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek tagħhom ċifiri fejn it-tradizzjoni ta' ċertu pajjiżi ikunu edin imorru kontra, kompletament kontra issu intern. Meta eh, naraw li eh, Evan, per eżempju, mandomx il-mezzi, naraw, ġifiri u koll li il-supervizuri kun għedin jaħmu fil-sistemi, fil-Kumitat Ewropew tar riskju sistemiku, bekk jina nkun inkompli fuq dan l-argument. Naħseb li għedin sitwazzjoni verament diffiċli er, naraw xamilna fi snin li għaddu biex il-suq intern avvanzaw. Skużani jekk dan kollu li qed ngħid mhux qed noffri soluzzjonijiet, imma dan il-Parlament għandu responsabilità kbira għax forsi huwa entita eh, li ma tantx insibuha forsi fl-ECB qegħdin aħna nitkellmu fuq il-ħsieb Ewropew jiena l insmajtu tajjeb li nibqgħu neutrali anke mudelli nazzjonali, veru jiena nirrispetta viżjoni bħal din imma hemm bżonn nifmu jekk hux se nkunu qegħdin nipprivileġġjaw il-suq intern eh, meta mqabbla mal-lażliet fuq livell nazzjonali għall-interess interess nazzjonali. Jina naħseb li se nazlu. nażlu. Nażlu anke nagħmlu għażla eżistenzjali bejn is-suq intern jew inkella l-entitajiet li ikon inxej xejru bandiera żajra. Grazzi ħafna dal-waqt nisimaw il mar, jekk uħat iktar li jishtiq jintervjeni. Ah, għandi uh, xie kommenti jien issa biex inkomplu minn fejn minn dak li smajna. Veru li qegħdin ngħixu żminijiet koro ħafna u rridu naraw x'se nipproponu biex nistabilizzaw l swi anki jekk dan mhux normali forsi. Imma hawnhekk rridu nqodu attenti li jekk jekk nipproponu x'nipproponu wara rridu nkunu lesti li insibu soluzzjoni oħrajn. Jiena diġà tilkom li kont fil-laqgħa ta' l-Ekofin fil-Polonja U hemmhekk kon jiena semmejt li parti mill-pakket ta' supervizjoni ridna li jidħol ukoll il-supervizjoni u dan ma sarx. Anki jekk aħna konna minna ħafna Eh, proponejna f'nedejat u ma ġewx eh, konsidrati eh, din hija ħasra imma s-sitwazzjoni hija dik li nixtieq nfakkar il-membri li għandna wkoll proposti ta' liġijiet oħra dwar pereżempju shadow banking nsemmi pereżempju regolament li um, ikun ikopri il-fondi tal-money markets um, u kol il-proporzjonalità ċertu speċifiċitajiet il-shadow banking sector um, dawn da tal axar mux banek ta' veru jew kif nafuhom is-soltu rridu naraw u kol kif eh, rridu naraw li kunem trasferiment tar riskju fil-banek, fil naraw li l-banek jimxu tajjeb u neħu laffajt iktar negativi. Naħseb mux possibli li ndaħlu kollox f'din il-leġizlazzjoni peress li jem eh, regolamenti oħrajn li edin nipreparaw. Otmar, tixtieq forsi inti tala? Iva, jina nishtiq l-ewel net. Nitkellem fuq il-varjeta ta' kummenti nishtiq nirringrazzjakom il-kol tal-kummenti kollha tagħkom minħabba li kull kumment wera kemm intom verament f'dan il-kumitat qed tieħdu bis-serjetà dan is-suġġett u kemm sensittività wkoll. U jiena nixtieq illi fil-fatt nirringrazzjakom ħafna tas sinjali illi intom urejtuni li fil-fatt tafdawni ħalibek ħalli eh, jina nkun nista nibqaddejja biex xogħol tiegħi. Jina naħseb illi sabiex inkompli dan id-dialogu miftuħ nishti illi fil-fatt nagħmel xi ftit kummenti. Jina naħseb illi naturalment kien hemm ħafna minnkom illi tkellmu fuq il-punt tal-bil tal-bilanċu tal-proporzjonalità. Aħna il-koll nixtiequ dan iżda f'dak li għandu x'jaqsam dan il-punt naħseb illi żgur li aħna għahni xħan nimxu jekk aħna nippruvaw nissodisfaw kull ħtieġa. Naturalment, ma jistax ikun li dejjem nkunu proporzjonati u il-fatt li aħna rridu noqogħdu inqisu l-interessi nazzjonali naħseb li ma jistax ikun illi nkunu bilanċati fuq il-livell ġenerali u naħseb li għal dan ir-raġuni huwa importanti ħafna l-ewwel nistabilixxu eżattament li ma huma l-anijiet li aħna nixtiequ insegu u li ma huma l-miżuri li aħna nixtiequ stabbilixxu sabiex nilqu l-anijiet tagħna. Dan kif intqal dan huwa issu intern li huwa importanti. Rridu naraw jekk dan huwiex għan prinċipali jekk dan huwa għan prinċipali aħna rridu nistabilixxu u nsaħħu s-suq intern. Mhux biss eh, il swiq finanzjari nazzjonali. Jiena ikolli ngħid ukoll ħaġoħra, ġifiri li f'dak li għandu xieqsam kritika, jina naħseb li wieħed jista' fil-fatt illi joħroġ minn dan eh, jisib soluzzjoni b'dan ir-regolament. Iżda mhijiex xi ħaġa daqshekk urġenti li fil-fatt eh, ħaġa għandha x'taqsam ma' din id-direttiva tinbidel fi kritika f'Bażel tnejn aħna wkoll kellna problema mhux kull kumpanija Eh, illi kienet situazzjoni kritika, il-problema kienet minħabba l-impozizjoni u l-implementazzjoni ta' din id-direttiva, iżda l-problema kienet għandhom stess, rridu naraw eżattament kif eh, aħna nistaw innaqsu dawn ir-regolamenti It-tini ħaġa naħseb illi ħafna minnkom tkellmu dwar dan ġifir dwar ir-rata ta' perċentwal ta' dan il-kapital. U dwar ir-rata dwar il-perċentwali, aħna ma nafux eżattament jekkux qed nitkellmu verament fuq il-perċentwal jew inkella fuq il-kapital propju, fuq il-kapital. Jiena naħseb illi aħna rridu naraw eżattament illi konna ċertu bażi, ċertu prinċipji. U rridu ngħidu li d-dijan id-dispożizzjonijiet għawek. anke f'dak li għandu xieqsa mill il-kapital propju din fil-fatt hija xi ħaġa problematika ħafna għal din raġuni l-kwistjoni ija fid-definizzjoni tal-kapital propju u l-kwistjoni eh, tal- tal-livelli minimi u tal-risk rating. Dan kollu mandux biss iserraħ fuq il-perċentwali minn ma nħarsu lej il-kontenut aħna. Naturalment aħna nixtiequ iva li nkunu flessibli mela le. Iżda il flessibilta tista' twassal distorzjoni tal-kompetizzjoni wkoll. Aħna palissa qegħdin il-buffers il tal-kapital illi dawn jistgħu waslu għal bidla fil flessibilta u dan waslu għal fatt li f'dak l-għandu xieqsam il-kontrolli nazzjonali tal-kumpaniji jista' jkun li jkunu qegħdin jitolbu iktar kapital mill minn banek barranin u mhux mill-banek nazzjonali u għal din raġuni huma fil fuq il-livell nazzjonali jkun hemm iktar rekwiziti ta' kapitalu dan jista' jwassal għal distorzjoni ta', kompetizzjoni, ġifieri din kwistjoni tal-flessibilità iva kulħadd jaqbel mal-flessibilità, però aħna rridu nistabilixxu eżattament x'numa l-limiti għal dak li huma distorzjonijiet tal-kompetizzjoni. Aħna rridu illi noqdu attenti li aħna ma nitkellmux biss fuq il-kunċett li aħna il-kull kemm aħna eh, naqblu magħhom, naturalment il-kunċett ta' flessibilità aħna il kull joġobna Iżda l-kwistjoni hija xi fisser dan kollu fuq livell konkretu, fuq livell konkret, fuq dak li għandu xaqsan dispożizzjoni individwali. Naturalment li aħna għandna bżonn dan l-appoġġ, iżda kif qal Mario Nava fil-fatt li għal ħaġa importanti ħafna ħafna minnkom kontu hemmhekk ukoll. U l-Kummissjoni kien kienet qed tifhem sew illi bil-mistoqsijiet lill-leba bil-inqas kellu jkun hemm 8 jew 10 ħaddiema inkella dawn l-għanijiet mhumiex ħajkunu sodisfatti. U anka f'dak li għandu x'jaqsam il-bażi aħna kellna diskrepanza wkoll anka fid-dibattitu bejn l-IBA u Id-dibattiti l-oħrajn ħalli bekk ikun hemm daqsxejn ta' ukwaljanza f'dak li ndixxaqsam it-timetable u aħna rridu nagħmlu distinzjoni wkoll bejn it-tlet affarijiet li l-leba tagħmel. Fejn huma suġġerimenti u fejn huma suġġerimenti li forsi huma għandhom daqsxejn karattru ta' analiżi, però aħna bħala politiċi rridu naraw eżattament x'ruma il-135 bieċa xogħol li għandhom xiamlu. Aħna għandna bżonn ta' dan id-dialogu parallel fuq livell parallel mal-IBA u anka mal-, kumitat ta' kontrollu anka ma' dan il-kumitat tal-parlament minħabba li aħna rridu nistabliċu ġa dawn il-ħtiġijiet. Fuq hekk aħna din nitkellmu. U aħna naħsbu illi meta aħna nippruvaw ukoll li nagħmlu nidħlu iktar fid-dettall u nippruvaw nagħmlu wkoll differenzi li jkollna iktar Eh, xogħol bilaterali ħalli f'dak għandu x'jaqsam l istqarijiet ta' flessibilità aħna qegħdin nittamaw li nirqu ħafna affarijiet, però l-kwestjoni hija aħna xan nirqu grazzi għal-proposta tal-Kommissjon minħabba li il-bazi għanda xtaqsam fil-fat mal- ma' Basel u l-Kummissjoni diġà tgħid li hemm bżonn li aħna nidħlu iktar fid-dettall sabiex nitjibu anke l-pożizzjoni tal-G20 ġbir dawn it-tliet livelli fejn qed naraw li hemm ċertu ftiġijiet rridu naraw kemmi wiesa l-playing field u fejn hemm overlap Nafu illi naturalment fil-qasam tagħna għandna l-Kummissjoni li importanti u hemm din il-proposta iżda f'dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni ta' dak li aħna qegħdin nitolbu anke f'dak li għandu x'jaqsam il-livell internazzjonali u e, sħabna l-Amerikani wkoll aħna rridu naraw illi dak illi kienu koll imressaq mill-G20 għandu jkun parti mill-argumenti tagħna. Grazzi ħafna ejja nkomplu naħdmu u nittamaw illi aħna eh, jiena nkun nista' nżomm il-fiduċja tagħkom sal-votazzjoni s-sena d-dieħla. Ringrazzja. Thank you very much. Grazzi ħafna li kulħadd. Għanna skadenza l-emendi bħalissa għanna l-konsiderazzjoni tal-abbozz tal-rapport li huwa 23 ta' jannar u aħna konfidenti fiduċjużi illi nkunu nistgħu naħdmu fuq dan. Allura għandna l-proposta tad-data li għas 27 ta' frar, konsiderazzjoni ta' elementi 20 ta' marzu, mbagħad imur qudiem il-Kumitat Ekon f'April u plenarja l-ewwel ta' Ġunju. Dik hija l-iskadenza li għandna bħalissa. U se jkun hemm eh, kummenti li jkomplu jidħlu lna sakemm joħroġ ir-rapport. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Il-punt disa, il-riforma tal-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat għal servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Għaw, namlu pawsa ta' ftit momenti sa biex ma noqodux intelfu lil xulxin għal min irid joħroġ u jidħol. Kjoġobkom minn ħajoħroġ mis-sala jagħmel hekk malajr u bil-kwiet. So those, those leaving. Mela, dawk illi jitilqu mis-sala ġobkom għamlu dan kemm jista' jkun malajr tajt il-President ħalli nkomplu nissuktaw bl-aġenda li għandna qudiemna. Right. I'm going to ask those who are attending the meeting to sit down again, please. ġobkom dawk li jedin għal din il-laqaf, din is-sala poġġu bil-qeda f'postkom biex bekk nkun nista' niġġudika minn qiegħed magħna u minn mhux. Okay, it's everybody. Mela, dak kull min kellu jitlaq tela, tajjeb. Mela sanċed il-kelma lil Peter Seaman dwar il-konsiderazzjoni tiegħu dwar l-emendi, grazzi. Peter għandek il-kelma. Iva, grazzi ħafna, Signor President. Eżis kollegi, jena nishtiq nirringrazzakom ħafna tal-input kostruttiv ħafna li wassaltu daqsek, ressaqtu daqsek emendi fil-fat jena nsab ċerti li fuq ħafna mill-punti aħna u nistaw għanzi u kompromess. Grazzi għad-diskussjoni li aħna illum aħna għanna nużawa sabiex aħna nkunu nistaw neħu bosta kontroversi fuq bosta emendi u nishtiq illi nindika tlet punti partikolari per mod speċjali. Well, net l-artiklu 14 ġifiri il-bazi legali t-tini ħagġa il-dawn il-regoli de minimis u t-tini ħagġa hija il kustjon li dejjem tkun kontroversjali ġifiri tal-effiċenza. Aħna nafu illi naturalment għanna issa il-proposta tal-Kummissjoni f'dak li għandu xieqsam il-servezzi ta' interess ġenerali, ma' din raġuni aħna nafu illi issa nistgħu diskutu wkoll proposti konkreti tal-Kummissjoni. L-ewwel fuq l-artiklu 14 l għafas legali, naħseb illi kien ċar illi f'dak li għandu x'jaqsam is-servizzi ta' interess pubbliku aħna nistgħu nifmu. Iżda f'dak li għandu x'jaqsam id-diskussjoni li aħna kena f'dawn l-aħħar snin li ġejjin u d-diskussjoni li kena f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat anke f'dan il-kumitat jiena nixtieq nerġa' nissaqal darba oħra li għalina s-Soċjalisti Demokratiċi aħna ma nixtiqux illi eh, fil-fatt n-implementaw naħdmu fuq dawn id-direttivi fuq din il-bazi legali fuq l-artiklu 14 aħna għalina huwa importanti ħafna li f'dak li għandu x'jaqsam il konċett li huma diġà li nħadmu diġà u dak li għandu x'jaqsam servizzi tal-interess li huma ta' interess pubbliku jerġgħu jinħadmu fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-fatt edha titkellem fuq il-mezzi tal-istat l-effetti u koll li jistaw joħorġu mill-kummerċ għal din raġuni jena nishtiq nistaqsi l-ewwel mistoqsija. Ah, Lili kon jena naħseb illi insir insaqsikom intom tal-opinjoni fil-fatt illi dawn dak li proponi il-Kummissjoni wa biżejjed tas-sigurtà legali sabiex insirħu rasna fuq il-livell legali jena naħseb illi f'dak l-għandu xaqsam Eh, dawn il-kriterji hemm għalfejn li aħna narfu li eh, ma jistax ikun aħna nejnu ħafna iktar li qegħdin nipproponu. Wanka f'dak kien ġuxi qasam il-munita, issa eh, fil-konferenza li kien hemm nhar ġimgħa li għaddiet is-sur Almonja wkoll ressaq qafas ta' kwalità. U uh, anka bazi ta' dan um, l-artiklu numru 14, na' nishtiq insaqsikom fuq dan l-isfont, uh, Sur President, ma tasbux li wissa wasal il-waqt li aħna niddiskutu l-artiklu 14 u naraw illi fil-kontesta din dan il-rapport ta' inizjattiva nieħdu l-opportunità għalli bekk aħna nkun nistgħu ninterpretaw il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u aħna ngħidu x'inhi l-opinjoni tagħna wkoll. Ħaġa oħra li jiena nixtieq nitkellem dal dalodu hija dwar ir-regoli de minimis. Ħaġa oħra fuq l-isfond f'dak li għandu x'jaqsam ir-regoli de minimis ġenerali għadhom kif um, kif kienu sakemm ma reġgħu jitma ħadbu fis-sena 2013 jiena naħseb ukoll li hemm żewġ regoli de minimis speċifiċi ħafna l-ewwel net li f'dak li għandu x'jaqsam il-livell komuni għal dawk li għandhom diġà struttura ġenerali U għal dawk li huma għal jew diffiċli jżommu ma l-regolamentazzjoni de minimis. su jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam l-autoritajiet lokali u l-ġestjoni tal-servizzi ta' interess pubbliku dan importanti li ma jwaslu għall-ebda periklu ta' di tas suq intern. U anka f'dak li għandu xaqsam il-servizzi li minħabba l-karatteristika tagħhom ħafna drabi ma jkunux jistgħu jkunu inklużi f'dawn is-servizzi. Jiena nixtieq li nitkellem ukoll fuq dawn servizzi li huma lokali anka għal reġuni li huma iżgħar il-Kummissjoni qiegħda proponi u wkoll ta' eh, ħlas ħlas partikolar anka għal passijiet iż-żar jiena naħseb illi minħabba li aħna ma nixtuqx nagħmlu distinzjoni kbira fuq id-daqs tal- tal-post, tal-popolazzjoni tal-post, jina nixtieq ngħid dan li ġej, jina naħseb ukoll li f'dak l-għandu xieqsa missu intern, aħna rridu noqgħod attenti li naraw xikunet il-livell ta' ħlas. U apparti minn hekk il-kummissjoni qiegħda tgħid li f'dak li għandu xieqsa ma' xar telef popolazzjoni aħna qegħdin nippruvaw ninkludu n-nofs l kummissarju Munja qal illi jista' jkun illi ħajkun hemm ċertu bidliet f'dan kollu. Jiena naħseb li dawn l-aspetti jridu e, jitqisu jiena nixtieq nisma' l-opinjoni tagħkom u hija miftuħ għal proposti min-naħa tagħkom anke f'dak li għandu x'jaqsam it-testi tal-Kummissjoni. Importanti li ngħid ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam e, il-proposti wkoll tal-kollega kuni illi fil-fatt għamel analiżi tal-effetti ta' dawn il-ħlas. Jina nasib ukoll li s dak l indu xaqsam ir-regoli dem minimis għal dawn is-servizzi ta' interess pubbliku aħna il-kol kam aħna ta' opinjoni waħda. Sfortunatament il-Kummissjoni ma sabiċ ma stabilixxiet regoli de minimis għal għal daw servizzi ta' interess pubbliku. Issa istabiliet ċertu ħlas ta' bilanċ li u koll inkludew l-isptarijiet. Jina naħseb li rridu namluwa ċara f'dan rapport ta' inizjattiva li aħna rridu illi kunem faċilitazzjoni iżda dak li t-propone l-Komissjoni mux bizzjed dan il-kontest. Issa, l kwestjoni tal-efficienzi l-ħar punt. Fil-proposta tal-Komissjoni, fil-, -proposta tal komissjoni fil f'dak li kienet proponiet il-Kummissjoni, jina naħseb li f'dak li xaqsam servizzi ta' interess pubbliku eh, stati membri għandhom joffru inċentivi oħrajn għalli il-Kummissjoni tkun tista' tinkludi dan kollu wkoll dawn l-inċentivi ta' effiċenzja diġà eh, huma mixtieq anke fil-kontest tal-budget nazzjonali. Però jiena nixtieq ngħid ukoll li kif qed diġà darbtejn oħra li aħna fir-regoli ta' kompetizzjoni dan mhuwiex qiegħed joffri mod ta' kif eh, l-Unjoni Ewropea tista' tipproċedi sa f'dak li xaqsam l-emendi intom qegħdin tgħidu li l-aspetti tal-effiċenza u tal-kwalità għandu jkunu riflessi wkoll u dan jekk dawn ma jkunux hekk jiena ta' opinjoni differenti. Ehm, u dak li għandu xaqsam daw l-aspetti aħna rridu naraw ukoll li dan ukoll ikun inklusu. naturalment l-artiklu 14 jgħat joffri ehm, bażi koll. Il-Kummissjoni għawek għedha tgħid ukoll li f'dak li xaqsam prinċipju ta' sussidjarità dan irid ikun preservat u anke intom qegħdin titolbuh dan kif ukoll il-Trattat tal-Unjoni Ewropea. U aħna naħsbu li rridu naraw li fil-fatt naħdmu fuq il-messaġġ li aħna rridu nibatu lill-Kummissjoni. Jina nittama illi ħajkona diskussjoni kostruttiva ħafna fuq dawn l-emendi u nittama li f'dak l-indixxaqsam dan il-rapport nikon nixxilna illi nilqu bosta kompromessi fuq dawn l-emendi nitum l-istatu. Grazie. Thank you very much. I'll now go through the shadows. Grazzi. Issa ħanibdew il-lista ta' shadows u kelli moħra Pasca Kafa u Peter Skinner ma nafx hekk xi ħadd ieħor li qed jieħu post li jisir. Mela, il-kellim li miss, kellima li miss. Jiddispeċini li s-sinjura Kolin ma setax tkun hawnhekk għax edha f'kumitat ieħor Issa ħanati il-veduti tal-IPP l-ewwel. Aħna naqblu mat-talba għal din ir-riforma illi għalmenu għandha tkun simplifikazzjoni, simplifikazzjoni hija meħtieġa u kif nafu sam il-bidu tal-abbozz ta' tfassil ta' dar-rapport u l-emendi il-Kumitat ta' il-, ta il proġetti tijaw f'dak li għandu xasemma komunikazzjonijiet u eżenzjonijiet u regolament ta' deni minimis. U l-problema issa bil-proċedura. X'an għamlu? Se jihdu in konsiderazzjoni dan it-test il-ġdid fil-ħidma tagħna u din hija l-mistoqsija tiegħi lir-rapporter illa lix forsi fil-testa kompromess forsi impoġġu xuħut minn dawn l idejati dawk il-kompromessi. U l-mistoqsija nifissa b'da testi i li dawn il-rekol il-ġodda sej se jaslu biex ikonna biex iwieġbu għas-sejħa ta' simplifikazzjoni xtieq insemmi tliet kwistjonijiet l-ewwel. Il-kjarifika tal-kunċetti u mbagħad ir-regolamenti minimis u kwistjonijiet ta' eżenzjonijiet xi kjarifiki ta' kunċetti ta' idejat għandna bżonnhom. Aħna kuntenti li l-Kumitat ikkjarifika u ħakont ta' tal-kazistika tal-Orti Ewropea tal-Ġustizzja. Imma għat baqa kunċett li għandhom bżon kjarifika il-Kommissjoni xi trid tfisser bil- b'dawn l servizzi soċjali, servizzi soċjali lokali. Anka l-kalkoli ta' profitti raġonevoli. Jina minnix zgura jekk nistgħux nitkellmu fuq kjarezza meta għandna bżonn spjegazzjonijiet li jkun hemm fil-paġni 87 tal-komunikazzjoni. Dawn it-testi għandhom ikunu għandhom isiru b'mod li jistgħu jiġu mifhumma jekk aħna politikanti ma nistgħux nifhmuhom ma nafx jekk il-persuni u l-nies li huma involuti kif jistgħu jiffaċċjaw dan it-testi. Umbagħad ir-regolament dan minimis Għanna kontenti bl-intenzjoni tal-Kommissjoni illi tolli threshold de minimis biex teskludi dawk il-servizzi kollha li ma jaffettwawx kummer negozju bejn l-Istati membri. Imma aħna nħossu il-kriterja tal-popolazzjoni lokali bħala thresholds ta' 10,000 eh, resident miex bizzejiet. Idda barra mid-daqs hemm ukoll dawn ivarjaw minn stat membru għal ieħor u dan imur kontra l-kooperazzjoni bejn il-possibiltajiet li huma importanti biex aħna ikolna il-titjib fl-ekonomija tal-iskali. Umbat għandek il-lajnuna eh, pubblika u dakin eh, punt importanti għanna inżommu l-metodu li neżaminaw l-eżaminazzjoni tal-evidenza tal-provi ġifiri. Unbad dwar l-eżenzjonijiet it-tret puntijaj. Għamnek għanna simplifikazzjoni li li importanti, imma simplifikazzjoni s issir billi tkisser it-trasparenza. Aħna irridu inwiġbu aħtieġa ta' għatt ċar ta' mandat u stati membri għandhom jassiguraw ruħom li kumpaniji illi iċċeknu ikollhom il-mezzi biex jinataw ċerti kompensi u f'dak li għandu ċaqsam ma l-esenzjoni emżon aħna nassiguraw ruħna li dawn il-kompensi isiru sew u li l-Istati membri u l-Kumitat ma jkollhomx definizzjonijiet differenti ta' dawn u biex naħlaq taqsira ta' taqsira din għanna bżon kumpensi memm affarijiet li hemm iġu jiġu ċarati u nittamaw li aħna namlu kompromess tal-emendi and also we would like to remind Nixtiequ nfakru l-Kommissjoni li aħna nifmu il l-Kommissjoni hija l-awtorità meta niġu għal kompetitività imma xorta nħossu li l-Parlament Ewropew għandu dak li jeħtieġ meta niġu għas servizzi soċjali lokali li huma tant qrib il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadin. Grazzi. Sofi, issa jmiss il-Sofi. Grazzi ċer. Jina kontenta li għadha nisma illi Il-rapporter għalet din li dan id-dibattitu għandu jkun liberu minn kol ideoloġija. Inna nitħabtu għal dan għal ħafna snin. Jekk tħara l-artikli ta' trattat u ma juru ċerta neutralità. Ma jqodux jġebdu bejn naħa uħra jħallu fidej l-istati membri biex jaħsbu biex daw l-istati membri jġudikaw xinu l-aħjar ċittadini taħ. Jinnasib naħseb l-Komissjoni Ewropea ħadet approċ neutrali, xejn ideoloġiku, kawt ħafna u biex naslu għal soluzzjoniet li jkunu tailor-made u li jkunu kull, kull kasa li jekk inti tħares lejn eżenzjonijiet ġenerali u regoli den minimis u leġislazzjoniet ta' kwadri, għamnek inti bil-fosti titħol f'ideoloġija, il għaliex kull miżuri ġeneriċi dejjem ikunu jridu ikunu ġustifikati għal każijiet li huma jkopru. Jien għandi mistoqs punti interrogativi kbar dwar daw. Meta konna din nitkellmu fuq il-cruise package ta' tutta l-2005, il-Parlament adotta pożizzjoni u mbagħad il-Kummissjoni mar li l-in minn dik u kien iktar ġeneruż fil-regolament minn dak li talab il-Parlament Ewropew u għallura jina ma nkunx eċitata ħafna fuq talbiet biex ikollna estensjoni ta' daw il-miżuri mingħajr ma jkollna ġustifikazzjoni dettaljata sajjina. Kontet inħares li l-emendi hemm tliet kwistjoni li jien nixtieq inkopri l-ewwel. Proposti għal qafas leġislattiv għall-SGI għatma kienem fil għatma kienem maġġoranza fil-parlament u l-grupp tijaj mux se del pozizjoni tijaw għal raġuniet li għadni kif semmet jekk aħna rridu kjarifikazzjoni u simplifikazzjoni aħna iva natu appoċ ma jekk naċċettaw il-stati membri huma determinati huma stess kif is-servizzi kif is-servizzi soċjali għandhom ikunu eh, jingħataw għal dik tkun storja differenti mbagħad dwar il-livell de minimis, ir-regola de minimis, anke hawnhekk aħna kawti ħafna ħafna ħafna naqblu mal-anijiet ta' simplifikazzjoni u li neliminaw burokrazija zejda li ma nibżonna rridu nħarsu lejn xinu ma kriterji u daw jistaw jkunu kriterji ġenerali dwar forsi il-qis tal-regola tal-de minimis xuħut jistaw jkunu verament ċari imma eja nuqdu attenti u nħarsu minn qrib lej dawn kif ximpatti kollom u fl-ħar hemm referenza speċifika fir-rapport għad Dutch Housing Associations. Issa jina dejjem favur li ta' name and shame fil-fat jiena kritika ħafna kata' pajizi pajjiżi dwar is-sitwazzjoni fit-tal-housing kif pajizi imma referenza li li imsemmi għaw għafolja pajizi mux imsemmi speċifikanti miex bizzejiet illa lix l-ideja i illi deċiżjoni tal-Komissjoni Ewropea l-Assoċjazzjoni tal-Housing ma jistawx jintalbu li ma jistax jistennew għajnuna statali din miex tajba hija falsa. Allura naħseb li jekk hemm xi referenza għas situazzjoni tal-assoċjazzjonijiet tal-housing, aħna kontenti li natukom abbozz, imma dak li hemm miktub huwa kompletament żbaljat u naf minn fejn u ġej u ma naqbilx ma tip ta' referenza f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Pascal. Grazie ħafna issa il-kelma lil Pascal. Grazie. Ija, jena tajjeb li għalija tajjeb li għedin nitkellmu fuq dan is-suġġett tal-istajnu lajnuna tal istat nafu li fil-ġranet li ġejjin se jerġgħu jippumpjaw ħafna flus pubbliku fil-settur bankarju. Għanna eżempju ieħor ta' dan il-paradoss meta nqogħdu nitkellmu wkoll fuq il-de minimis nqogħdu nfetqu Umbat minnaħa l-oħra l-paradoss juri li il-flus pubbliku se jiġi pumpjat fis settur bankarju. naħseb tajjeb li noqogħdu ftit attenti biex ma noħolqux distorsjonijiet fis-settur bankarju. Jiena nista' naqbel mal-proposti li smajna ta' Peter Zimen u għand l-istess mistoqsija bħal kollega tal-EPP li ġifiri kif nistaw nintegraw il-dokument il-ġdid tal-Kommissjoni wara li għamilna l-emendi, għax dokument ħareġ wara l-emendi. Ċveri kif nistaw aħna nsibu l-kaplu tiegħu da. Nixtieq insaqsi wkoll ir-rappreżentant tal-Kummissjoni pers li jgħat maħna eh, kif l-opinjoni tal-Parlament Ewropew jaħseb li se jidħol jiġi integrat fix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni Naf li eh, kull naħa għanda ovvjament żmien meta, taħdem u tlest dokumenti imma wara il-dokument li jitlesta wara li kienu tresqu l-emendi, mux għedin nifaċilita u naħseb id-dialogu bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, anzi, tista tkun esperjenza ħażina għalina d-deputati ġifiri ma nishtiqx ġifiri noqot għajem xi ġlieda unek ma napprezza kieku kommissjoni t tirrispondi għal dan it-tassi verament ġenwin tiegħi. Issa, fuq it-threshold ta' 10.000 persuna abitanti, eh, jiena minnix perswas li dan dan l-ammont huwa possibbli jiena eh, ngħix Pariġi eh, u anki fil eh, barra, minn Pariġi fis-subborgi għandna abitanti iktar minn min, minn dawn iċ-ċifri li qegħdin insemmu huma n-nies li jgħixu f'sitwazzjoni prekarja vulnerabbli għalhekk it-threshold ta' 10,000 persuna ma naħsibx li huwa xieraq meta qed nitkellem fuq Pariġi pereżempju hawnhekk għandi eżempju li ma jaqbilx ma dan il-kunċett. Fuq is-sigurta legali l-artiklu numru 14 jiena nixtieq kieku li PP verament jirrifletti mhux imma perspettiva ideoloġika imma jirrifletti fuq ehm, is-sigurtà legali ta' dan l-artiklu 14 kif hekk kif qalet id-deputat tal-IPP Għedin naqblu li nċaraw dan il-kunċett anki jekk irdu nżommu mal-prinċipju tas sussidjarità Hawnhekk irdu naslu fuq eh, għal bilanċ Irridu nħallu kemm jista' jkun sussidjarità imma din tista' ssir biss jekk ikun hemm ċertezza legali għall-operaturi għalhekk ukoll jidhirli f'termini demokratiċi ma ma jistax jimmaġina din id-definizzjoni tal-kunċett x'inhuwa servizz ta' interess ekonomiku ġenerali, fl-opinjoni tiegħi dan kollu għandu jidħol fid-dibattitu tal-Parlament Ewropew Ġifiri, tkun xi tkun aħna kif sena naraw kif se naqblu. Jiena naħseb li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni eh, hija iktar viċin tas sustanza minn dak li sta joħroġ mill-li huwa l-Parlament għalhekk għat-taktika jiena naħseb li eh, l-artiklu 14 għal fini politiċi tiegħi m'għandniex ninkluduh, imma għal fini demokratiċi għandna niċċaraw, għandna mhux talli ninkluduh talli niċċaraw għax huwa importanti mhux għaċ-ċittadini tant huwa importanti li għal ħajja ta' kuljum ta' nies fl-Ewropa. Ovvjament, jiena mhux qed nikkuntesta l-leġitimità demokratika imma minnaħ tal-Kummissjoni ma nistgħux inħollu l-affarijiet kif huma. L-aħħar punt għal Sur Zimen anke rappresentant tal-Kummissjoni hawnhekk fuq l-eżenzjoniet għanna lista ninsibu fil-proposti tal-Kummissjoni u ma nafux jekk dix hija waħda limitanti għax għaw differenza bejn il-verżjoni bl-Inglis u eh, meta mqabbel ma' l-verżjoni Franċis. Ġifiri, dan jista' joħloq problemi. Jiena nixtieq li nużaw ukoll ir-rapport ta' Peter biex aħna niċċaraw dan il-punt, ġifiri nħalluha wiesa ndaħlu ktar setturi jew kellha nilimitaw. Grazzi ħafna. Thank you very much, Gunnar. Grazzi ħafna, wisa Gunnar. Grazzi Jien naħseb dinja kwistjoni ta' bilanċi ovvjament. Bilanċu bilanċ wieħed huwa importanti bejn is sussidjarita u il-ftuħ ta' suq per se. U jien naħseb huwa kwistjoni importanti li f'din id-diskussjoni naraw e, e, din is-sitwazzjoni fil-ekonomija ġenerali u dawk li għedin ikopru din l-erja wiesa tal-ekonomija aħna l-koll nafu illi waqt li għanna problemi kbar fuq l-Europa l-lum, meta qed nitkellem fuq il-kriżi tad-djun, ir-raġuni hi innu nuqqas ta' tkabbir ekonomiku u ta' żvilupp ekonomiku u xuħut mill-problemi ġejjin mill-fatt li aħna maftaħniex is-swieq Ewropej. Ma ftaħniex is-swieq ta' servizzi u nitkellmu fuq eh, l-operazzjonijiet ta' telecoms, etc., ħafna drabi. ħafna drab, ħafna minna jaqblu fil-ħtieġa eh, li intejbu l fajt imma li telecoms ikolla l-konsumaturi, l-importanza ta', ta il kompetizzjoni biex anka l-konsumaturi kollu għazlit differenti u għanna għad sħiħ ta' erja zoħra fejn u importanti dan. U naħseb iktar ma jkun viċina ċittadin dan daw is-servizzi iktar importanti li jkonna dawn ta' kwalità olja kemm jista' jkun u jkunu distribwiti b'mod bl-iktar mod effiċjenti. Aħna għandna bilanċ bejn is-sussidjarjetà fis-suq interni fissu interni. U dan huwa importanti li nżommuh u għalhekk ma nixxi tip ta' leġislazzjoni orizzontali. U jien naħseb li aħna nist ovvjament ikollna notjenu iżjed bil-kerezza ma jankunu ċari fuq ħaġa li jiej il-fatt illi dan ikun servizz ta' intern ta' interess ġenerali mi jiskuża li mandux ikollna xi tip ta' kompetizzjoni li niddefendu xi monopolju għax huwa l-bilanċ importanti li jien nixtieq li l-rapporter fil-kompromessi mis biex jizon f'moħħu il-bilanċ huwa il-differenza bej is-servizzi tal-finanzi pubbliċi u lajnuna l-entitajiet pubbliċi. Xi kultant aħna nħawduhom fl-imkien dawn għax dawn il-ftip ta' finanzi u miktar diretti biex aħna nissussidjaw entitajiet pubbliċi milli nissussidjaw is-servizzi per se. Qed nitkellmu fuq il-housing soċjali fl-Olanda, nafxu xu xi affarijiet dwar dan is-suġġett u naħseb huwa verament iktar importanti li nikkontribwixxu għal għal housing dirett għan nies għannis li fejja din jgħixu milli niddireġu l-isforzi finanzjari tagħna lejn il-housing b'mod ġenerali. Fi klim ieħor daw is-servizzi ta' interess ġenerali rridu nassiguraw ruħna illi l-anijiet illi l-mira tagħna huma iċ-ċittadini propja u li ikun iċ-ċittadin illi gawdi minn daw is-servizzi forsi l-iktar importanti mhux l-effiċenza jew le ta' xuħut minn daw is-servizzi, imma il-kjarezza li għandha tkun kondizzjoni minn qabel għal daw is-servizzi. Allura nitlob li rapporter meta jipproċedi bil-kompromessi biex ma jkunx ideoloġiku żejjed u diġà smajtu jgħid li dan mhux ħajkun il-każ imma biex jiftakar illi l-ideoloġija m'għandix tfisser illi tiddefendi strutturi ta' istituzzjonijiet tal- passat imma li jiddefendi s-servizzi tal-futur li ċittadini u l-konsumaturi u din hija differenza li hija waħda importanti u f'din id-differenza hemm ukoll ir-rispett ta' sussidjarjetà fil-stati membri għax għandna manieri differenti f'dak għandu x'jaqsam mal-istruttura tal-welfare soċjali imma da m'għandux ikun skuża għal ineffiċjenza, monopolji, u tnaqqis ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea imma nżidu s-servizzi dan għandu jkun fil-mira tagħna. Grazzi. Peter. Grazzi Peter. Jien naħseb illi rapporter tkellem tajjeb u jien kuntent illi Peter Simons huwa rapporter għax ta' dar rapport għax huwa ġej minn sfond li japprezzaw ċerti valuri u u jien kuntent fuq li qegħdin ngħidu f'dak li għandu jisamma l-ideoloġija. Naħseb jam inżommu barra l-estremitajiet tal-ideoloġija u niftakru fejn il-motivazzjoni ta' dan ġej, ġejja mill-ideja ta' suq perfett u fil fat is-suq perfett ma jeżistix, ma nix prodotti omogeni, ma nix arfin perfett. Jekk inti trid ideoloġija fuq naħa waħda, ma tistax imbattajt illi aħna ma rridux ngħidu ma jistax ikollna ideoloġija l-oħra fuq in-naħa l-oħra naħseb rridu xi ħaġa fin-nofs. Jekk ħajkun hemm iktar effiċjenza jew utilità bħala soċjetà, dan huwa valur meta titkellem fuq kwistjonijiet fuq affarijiet illi aħna huma għandhom ikunu fil-mira tagħna għanna natu xi ħaġa eh, mas-soċjetà kollha kemm hi, pereżempju, il-pulizija, l-armata, servizzi ta' saħħa, kull fejn tmur dan huma l-istess, jina naqblu. Ma nix qed nitkellmu fuq istituzzjonijiet li ilhom għaddejjin, fl-istess ħin qed nitkellmu fuq soċjetajiet oħra u fuq kif għandna nagħmlu progress u l-mod intelligenti kif aħna nimxu l qudiem biex jew nikkommerċjalizzaw jew inżommu is-servizzi soċjali li, li jaħdmu fost daw in-nies. Peter hawnhekk ir-rapporter għandu bilanċ tajjeb esprima opinjoni li tmur ċertu eh, distanza biex naslu għal soluzzjoni jina ma naqbilx illi għanna namlu l-affarijiet bliktar affarijiet bliktar spejjeż baxxi nistantikom ħafna idejati, per eżempju r-Renju Unit mar għamel ħafna progress fl-aġenda tal-liberalizzazzjoni tas-servizzi u di saret minħabba aġenda liberali ma nafx għaw xi ħadd milli icr le għalna nistan ħajt l-affarijiet daw l-affarijiet. Il-punt u li f'dak iż-żmien meta saru daw dat tibdil kien hemm ħafna tibdil fis-soċjetà. Allura jien irid nara il-vantaġġi u mhux l-iżvantaġġi biss u dan għandu parti mill-provi biex kif xanna namlu minn issa l-qoddim. Allura Peter il-rapporter għamel bilanċ tajjab fil-rapporter u jrid iżom dan il-bilanċ. U li l-effett proporzjonali, l-effetti proporzjonali għandhom jiġu konsidrati u dan u il-mod kif għanna nżommu press, namlu pressjoni fuq il komissjoni u nżomluha illi jkun iċ-ċittadin, illi jgawdi u jkun il-mira diretta ta' kull ma namlu fis-servizzi il-Presidenta, hemm xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem apparti minn dan, apparti minn rapporter. Le. Is-Sur Kempa fil-fatt għamel mistoqsija lill-Kommissjoni. Allura bil-permess tar-rapporter iva ħansaqs il-Kommissjoni biex tieħu l-kelma. Naħseb il-mistoqsija kienet kif se tieħdu l-opinjonijiet tal- tal-parlament eh, kif ħat ikkonsidraw, kif saddaħluhom fit-test. Għan il-Komissjoni tirrispondi. Grazzi ħafna, President. Il-Kummissarju Almunja dejjem semma b'enfasi kemm importanti dialogu mal-Parlament u imsieħba kollha u Stati membri. U jrid jagħmel dan ir-reviżjoni fi trasparenza sħaħ jieħu kont tal-opinjonijiet kollha mill-Parlament Issa meta nħarsu lejn il-kalendarju għanna ma narawx inkompatibilità aħna bħalissa qed nistennew eh, kummenti minn daw kollha interessati sal-aħħar tax-xahar u mbagħad f'Novembru nippruvaw nifinalizzaw it-testi u sadattant aħna nkomplu niddialogaw magħkom u ma' partijiet oħra interessati u nieħdu kont il-kummenti li qed joħorġu li ħarġu llum u li ħajkomplu joħorġu fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Jekk matul novembru aħna ikollna rapport mill-parlament, dan għadna nistow inkunu fil-waqt li nieħdu kont tiegħu. Il-komissarju qed jgħid li jixtieq ikollu testi ġodda li jiġu adottati sa tmim din is-sena dan ifisser kollox jekk kollox jimxi sew sa l-aħħar ta' Diċembru li ġej dan ifisser li xorta nistgħu nieħdu kont tal-kummenti li nieħdu minnkom. Grazzi ħafna. Very much indeed. Uh għanert. Grazzi u sandur fuq il-rapporter Peter Kjoċbok. Grazzi ħafna din id-diskussjoni se kostruttiva u jiena nixtieq bħala tweġiba lill kollega nejt kif aħna nimxu bil-proposta tal-Kummissjoni. Inti saqsejt mistoqsijajn naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna fil-proċess kollu komu. U f'dak li għandu x'jaqsam is-sitwazzjoni li sabu bħalissa aħna għandna l-għażla li jew aħna neskludu il-proposta tal-Kummissjoni kompletament. Jew inkella aħna fil-fatt dak li għandu xieqsam il-benefiċċji tal- aħna nużaw il-proposta tal-Kummissjoni u nippruvaw indaħlu punti ġodda fil-rapport fil tana, tagħna, li nippruvaw noħorġu nitbedu mill-ideoloġija, aħna diġà proponi, aħna l-proposti tal-Kummissjoni diġà analizzajnijhom, aħna rridu nieħdu pożizzjoni, aħna ma nistgħux fil-fatt ngħidu Iva dan dejjem ħanużaw dan l-artiklu 14 bħala bażi aħna rridu naraw eżattament kif ħanaħdmu fuq eh, dawn il-proposti. Jiena nixtieq ningrazzja ħafna lill-Kummissjoni fil-fatt tal-proposti u aħna ridna l-input tagħhom u fil-fatt aħna ninsabu f'sitwazzjoni illi hija diffiċli ħafna u din mhijiex mhux tort tal-Kummissjoni huwa tort tagħna biss ta' dan il-Parlament għalhekk forsi qegħdin daqsxejn skadenzi iktar stretti. Il-Kummissjoni l-ewwel komunikazzjoni ħarġitha f'Marzu u aħna fil-fatt kelli ħames ġimgħat ċans sabiex nikteb eh, dan ir-rapport. U ah, il- il-Komissjoni wkoll għandha pressjoni ta' ħin sabiex toħroġ bil- bil-dawn il-proposti ta' regolamenti iżda minn flok jena nixtaq nirringrazzjom kemm il-Kummissarju minn jekk ukoll il-ħaddima tiegħu ta' kooperazzjoni tiegħu. Jekk aħna ħana adottaw il-proposti tal-Kummissjoni jiena naqbel miegħek kollega Zaja illi minnaħa il-kwistjoni tal- fatt illi rridu nifmu dawn il-proposti dini xi ħaġa importanti ħafna u naħseb illi dwar il-kriterja ħana diġà etna dan kollu milli jekk il-kriterji ma, ma nistawx neċċaraw, maħna ma nistawx nejnu iktar minn hekk u naħseb li wieħed għandu jaħseb iktar fid-dettal anka fuq punti oħrajn u fl-istessin kif qal il-kollega Koffa u kif qalet il-kollega Entfeld Jina naħseb li fil-qafas ta' dan e, il-negozjati ta' kompromess aħna rridu diskutu dawn ir-regoli d diminimis minħabba li dan il-kontest naħseb li rridu verament nanalizzaw il-proposta tal-Kummissjoni ħalli naraw eżattament kif aħna ħan regolaw dawn il-communes u f'dak li għandu x'jaqsam pereżempju komjuns u reġuni li għandhom problemi gbar, jew nkella popolazzjoni ikbar jien naħseb fuq dan nistgħu naslu għal kompromess jew soluzzjoni pjuttost faċli u dak li qal il-kollega kuni jiena naħseb li tista' tkun possibilità wkoll. Jina naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-prinċipju ta' sussidjarjetà kulħadd tkellem dwar dan il-punt bħala priorita u jiena naħseb naturalment li nista' naqbel mal-fatt illi semma s-sur Hookmark li sfortunatament diġa tala illi aħna irridu nqodu attenti wkoll għal dawn il-punti, però jiena nixtieq ngħid illi f'dak li għandu x'aqsam l-effiċenza wieħed jista' jixtieqha naturalment. Aħna nixtiequ li nkomplu mexjin qudiem bl-effiċenza, iżda jekk aħna nippermettu lill kummissjoni mingħajr bażi legali u liġi tal-kompetizzjoni eh, mhix qed tagħti biżejjed bażi legali jekk nippermettu l-Kummissjoni tistabbilixxi dawn ir-regoli aħna nkunu qegħdin naħolqu preċedent minħabba li din hija importanti ħafna, l-bażi legali hija importanti ħafna dan kollu jista' jsir biss jekk aħna jkollna proċedura. U Jena naħseb ukoll li f'dan il-każ wieħed ukoll ma jistax jimplementa dan bl-effiċenza jekk ma nkunux daqshekk realisti sa dwar eh, l-effiċenza tal-kumpaniji jina naħseb illi nixtieq ningrazzja ħafna l-kollegi li aħna eh, irnexxilna illi jkollna diskussjoni mingħajr ideoloġija jiena naħseb li naturalment il-kol kemm aħna jaqblu ma' Hookmark illi aħna għanna nappoġġaw li ċittadini għawek u mux il-nżomu eh, dejjem u dimajnejna biss l-kumpaniji. Iżda jekk aħna nasbu fuq ċittadini aħna rridu kol eh, nżommu l-izbalji tal-passat u dimajnejna ehm, u il-kollega u kol tkellem fuq il-problemi u dwar li għal Sir Hockmark dwar l-effett, ehm, l-eżempju pozittiv tal telekomunikazzjoni anka f'dan il-qasam naħseb illi aħna nistgħu nidbedu daqsxejn minn dan u aħna rridu niddiskutu dwar dak li għamilna fil-passat l-izbalji li għamilna għallin kun nistaw nitalmu minn dawn l-izbalji. Jena naħseb li f'dak l-għandu xaqsam telekomunikazzjoni. Jena naħseb li fl-abda stat membru mustajn li li aħna naturalment il-prezzijiet se taw ikunu iktar stabiliti, jina naħseb ukoll li f'dak li għandu xi qasam l iżviluppi li saru fis-settur tal-telekomunikazzjoni aħna rridu ngħidu li dan madux il-każ illum il-ġurnata. Illum fil-dinja tat-telekomunikazzjoni aħna nieħdu gost jekk ikun hemm kumpaniji li fil-fatt ikunu jistgħu jagħtu kontribut għal dan kollu. U aħna qabel żgur li eh, ma stajniex dilħuhom dawn l-affarijiet dawn il-bidliet li kien hemm f'dan is-settur. Jiena naħseb illi għandna nagħmlu differenzi bejn is-setturi u aħna kif rajna eh, mal-kollegi issa aħna nagħmlu l-possibilità sa Novembru sabiex nresqu l-emendi eh, tagħna u għandna dawn il-negozjati jiena nixtieq ngħid li kuntent li aħna nistgħu fil-fatt nilħu sa dan il-għan U aħna bħala parlament naħseb li nistgħu nagħtu kontribut tajjeb anke għal xogħol u l-ħidma tal-Kummissjoni sa' Novembru ingrazzja. Ok. Mela, grazzi ħafna. Aħna skedat li nivvotaw fi 17 Ottubru plenarja f'Novembru, fl-ewwel ta' Novembru. Allura, tajja nkunu fil-ħin biex nieħdu kont ta' kollox kif smajna. Issa ħammorru lura għall-agenda numru 6 li ġiet posposta mill-bieraħ din hija strateġija ġdida l-politika tal-konsumatur. Fil-konsiderazzjoni tal-emendi u nagħti l-kelma lil Alfredo Pallone. Għandek il-kelma. Grazzi President, niskuża ruħi l kollegi jidispeċini l-biraħ ma konċ niflaħ ħafna u omt dal-ħodu. Nirringrazzja l-emendi jina nħossi li daw l-emendi u għandhom eh, valur mizjut għal rapportijaj. Sa għada jina natikom eh, risposta definittiva dwar dan u nieħu kont tal-konsiderazzjonijiet kollha minn tagħkom. Nixtieq nidħol fl-ispeċifiċità tal-ħaġa għax it-teknikalità minħabba it-teknikalità ta' din l-opinjoni. Fuq l-emenda wieħed ippreżentat mill-kollega Kanfan jitkellem illi il-kriżi laqtet il-klassi tal-fqar fuq dan jiena nixtieq nagħmel riflessjoni nħoss li f'din il-kriżi tkissret kompletta bisħieħ xi wħud l-idea tal-klassijiet soċjali. Aħna fl-Italja għandna kriżi illi mhux biss pajjiżi ma anka f'oħrajn illi ġiet imħalsa mid-differenta mill-klassi medja, mill-klassi tan-nofs biex ngħidlek u dan l-emenda li hija ehm, idejani meta jgħid illi din is-sitwazzjoni dil kriżi laqtet ċerta klassi. Fil-fatt jien aħna nħossu illi parti mill-kawża ta' da kollu huwa il-fatt li il-familji ma jistawx jiffaċċjaw il-krediti. Issa t-tieni emenda li jiena naqbel u għax jitkellem fuq l-ambjent l-ambjent sostenibli ma nistax insib korrelazzjoni bej il-fat ta' l-ambjent sostenibli u il-rapport li jitkellem fuq l-opinjoni fuq il-konsumaturi. U allura fuq dan jinn nitlob vot differenti. U anka jekk nixtieq nara jekk hemmx il-possibilità biex naslu għal opinjoni eh, kompromess eh, f'dak li għandu permess ta' emenda orali. Jien naqbel mal-kollega Tremosa fuq l-emenda seba imma nixtieq nagħmel eh, split vote hawnhekk Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-konsumatur li ma jkollux l-informazzjoni fil-lingwa propja tagħhom u mhuwiex speċifikat għallima jekk hix lingwa nazzjonali jew reġjonali, jekk tkunx rikonoxxuta jew le. Imma tkun u jekk tkunx ukoll lingwa Ewropea. Dan huwa hawnhekk hawnlok ta' hawnhekk hawnlok ta' kompromess. Issa l-emenda li jmissu ukoll mill-kollega Alfan għandek miljoni ta' konsumaturi li tilfu miljoni u biljoni kawza ta' eh, pariri ħżiena, konsulenza ħażina. U naħseb li hemm bżonn li jkollna regolamentazzjoni kbira biex hawnhekk nippruvaw ukoll insibu soluzzjoni anke għal kriżi. U hawnhekk ukoll nixtieq li jkun hawn split vote biex aħna inneħħu l-konsulenzi ħżiena mit li forsi kienu il-kawza għal din il-krizi imma jiex il, mumiex il-kawza sistematika il għaliex aħna għanna responsabilta u koll fuq settur li jista li mhuwiex l-attur prinċipali, il-ħtija prinċipali ta' din situazzjoni li nsabu fija. Jina u koll insiba kritika marritu koll nħoss li ġust li nitkellmu fuq il-collective redress. Din hija kwistjoni ta' suġġett importanti ħafna u għandu bżonn diskussjoni serju u attent, kaut. Aħna nħossu li nistgħu nagħmlu riferiment ta' opinjoni imma mux illi aħna nkunu f-situazzjoni li ma jkonnix leġizlazzjoni biex nkunu nistaw niffaċċjaw il-problema li nkunu għadin nitkellmu fuqa. U għallura, fuq dan jien nixtieq nitlob ukoll votazzjoni separat fuq dell-emenda 20 u dik 11. Anka hawnhekk nippruvaw nagħmlu sistema u nsibu għażla eh, kondiviża fuq suġġett li huwa daqshekk delikat Jiena wkoll fi diskussjoni tal-lum biex nieħu noti u biex nippruvaw inwieġbu in għal suġġerimenti li jkunu ħarġu mill-kollegi tagħna. U saħda fil-ħodu ħanibatilkom e, tweġiba definittiva tal-opinjoni. Saħda fil-ħodu l-gruppi kollha jkollhom il-test definitiv anka dwar is-suġġeriment u l-osservazzjonijiet li ħajkunu saru illum. Nirringrazzja l kulħadd nirringrazzja s-segretarjat, diversi kollegi, speċjalment dawk li batuli i-kommenti illi jenuni biex nasal għaldi l-opinjoni u anka li jwasluna l-emendi biex il-test ta' inizjali tijaj jasal biex biex jiġi ipperfezzjonat. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi. Jina diġa qed li naħseb li il-punti li għanna unek u d-dimna ta' sul palloni u ma tajbin ħafna u nixtieq nissuġġeri żewġ affarijiet biex nikkomplementa xi affarijiet. L-għonet fuq l-istrateġija fl-opinjoni tiegħi naħseb tajjeb li aħna nenfasizzaw fuq il-fatt li l-normi professjonali rridu saħħuhom li ma jkollniex konflitt ta' interessi u rrid ikollna wkoll ir-risk assessment se tant huwa importanti għall konsumaturi Mbagħad fuq affarijiet iktar preċiżi, servizzi finanzjari ovvjament huma speċifiċi minnhom minn fihom, ma jfissirx li il-konsumaturi ma għomx inkwantu ta' dawn. Fuq il-Karta Ewropea tal-konsumaturi u l-servizzi finanzjari diġa diskutejna dan is-suġġett, ma naħsibx li ta' min jidħol fiktar dettal huwa importanti l-istrateġija għandha kol tinkludi il rappreżentanti tal-konsumaturi, awtoritajiet ta' supervizjoni, per eżempju, jew kella autoritajiet li huma diġà qegħdin fi gruppi għandhom jissieħbu magħna fil-evalwazzjoni u anki deċiżjonijiet naraw li kun hemm affarijiet ġusti anki rappreżentanza tal-industrija. Ikonna ġifiri affarijiet indas, situazzjoni indas. Sur pallone diġà qal li rridu niżguraw li servizzi finanzjarji bażiċi ikunu għad dispożizzjoni din hija kondizzjoni ma nixtiequx li konna deċiżjonijiet diskriminatorja u arbitrarji. Diġa' rċevejna dokument bil-kompromessi possibbli nixtieq ngħid li il-punti tijaj u kol edin f'dan il-dokument għalek nistaw njena konfident li għan il bil. Sofi, Iva, fil-qasir, aħna rċevejna numru ta' emendi ta' kompromess nistaw naqblu maħħom minna zoċ proposti għal emendi oħra zar għadna ma diskutejnijom ximma mannix problemi naħseb edin naqblu. Grazie ħafna. Ma naħsibx li hawn xi ħadd ieħor li jishti iżid xi ħaġa. Alfredo, trid terġa' tgħid xi ħaġa oħra? Molto brevemente, insomma. Kiena fil-qosor ħafna. Tal-fema li saqada nkun smajt il-kollegi kollha biex insib soluzzjoni li nkun qed naqblu kollha magħha. Ħafna mill-kollegi jafu li fuq dan is-suġġett delikat ħafna għax mhux qed nitkellmu biss fuq informazzjoni manki fuq il-formazzjoni, fuq it-taħriġ. Lek, hija ħaġa importanti biex anki nagħmlu noħorġu għar-rabta bejn dawn iż-żewġ kunċetti għax inkella mhux se nilħu lantana fil anki fid-dokument leġislattiv. Jekk aħna verament irridu noħorġu din il-korrelazzjoni naħseb flimkien nkunu nistaw noħorġu riżultati, jekk naħdmu flimkien riżultati ħafna ħjar. Grazzi ħafna. Mela l-vot jittieħed fil-11 ta' Ottubru, ġivri fil-Lead Committee Flimco, fi 17 ta' Ottubru, u mbagħad immorru biex nivvotaw fil-plenarja ta' Novembru. Din hija timetable bekk nikkonkludu is-sessjoni ta' dalodu, laqgħa qatal dan il-kumitat, hekk jaġobkom er ejjew għal fil-ħin it-tlieta, fit-tlieta l-lum se jkollna dialogu monetarju ma' Jean-Claude Trichet.